Hello, good afternoon. Okay. Um, we are going to approve, uh, but no. Uh, mela. da lodu kienem il-laqa tal-koordinaturi, kena dawn il-deċizjoni. Deċizjonijiet adottana l-agenda tal-laqa ta' tal laqgħa preċedenti tal-peti, il-petizzjoniet 865 tal-2018, wieħed 43 tal-2009 tal-2017 dawn se jkunu wkoll inklużi fl-aġenda ta' frar il-proċedura ta' urġenza 1156 tal-2019, 1140 tal-2019 u wieħed 1059 tal-2019 ukoll. koll. se jkunu wkoll inklużi fl-aġenda ta' frar il-rapport annwali tal-peti tal-2019 ingħata lill-ECR il-koordinaturi qablu illi jitolbu l-awtorizzazzjoni għall-abbozzar eh, tal-protezzjoni tal-ċittadini taħt il-CRPD tal-ġnus Magħquda. ir rapport Inata li l-SND l-koordinaturi d-deċidew u koll illi il-peti għandu joħroġu koll b'rapport eh, dwar il turkija brapta mal-lafet in the negotiations mandate on the future relations with the United Kingdom. The, the, the opinion was... Ittiħdet deċizjoni u koll li l-opinjoni dwar il- eh, il-Brexit wara eh, dwar ir renju Unit ingħatat il-PPE. sassir u koll il-żjara eh, f'Jugendant u koll u żjara fil-reġjun Bask fi Spanja u għattin talab u koll autorizzazzjoni biex tinata autorizzazzjoni għal żjara eh, fl-Istati Uniti għal diskussjoni mal-membri tal-Kongress. Possibilment f'Lulju l-koordinaturi wkoll ħadu nota ta' il-membri li qed jipparteċipaw fil-żjara lejn il-Bulgarija. Sar ukoll eh, approvazzjoni dwar ismiħ konġunt mal-Kumitat Tran il-Koordinaturi Iddeċidew ukoll illi l iskadenza tal-31 ta' jannar il laqgħa li jmiss tal-koordinaturi hija fi frar saj kunem Il-koordinaturi ħadu nota u koll tal-litra mill-Kumitat mil tal-Deċembru tal-2019 issa sa jkunem u koll opinjoni fuq il-budget tal-2021. Tlaqat u koll il-proposta ta' Renew fuq l-użu tal-fondi Ewropej u anka il-proposta tal-gwe dwar il-benesseri tal-annimali waqt trasportazzjoni tal-istess annimali. Regards the contested recommendations Fuq il-kontestazzjonijiet kien hemm eh, approvazzjoni skont il-President 631, 677, 738 tal-2019 ġew adottata skont il- skont il-ħodor għal petizzjoni 769-789-779-0 skont il-renewal 782. Azzjoni ġodda 3-8-9-8-3-0-1-1-4-6 tal-2018 tal 2019 u fl-aħħar il-koordinaturi qablu li jgħalqu l petizzjoni 104 tal-2019 eh, minħabba l-informazzjoni li rċevejna mill-Kummissjoni. Issa nistgħu nkomplu bil-punt li jmiss il-punt 25 u issa sanqleb għall-Ispanjol. Petizzjoni 1114 tal-2018 imresqa minn persuna ta' ċittadinanza Finlandiża dwar l-allegat trattament krudili tal-klib f'Ċipru. Il-petizzjonant qiegħed hawnhekk merħba f'dan il-kumitat għandkom ħames minuti biex tippreżentaw il-petizzjoni il petizzjoni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 li l-Kummissjoni ħadd żball ma' wħadd mill-petizzjonanti u ħad tibda l-Kummissjoni fuq dan il-punt. Ja, schönen guten Tag und uh, vielen Dank, dass uh, wir hier als Wara nofsinhar it-tajjeb, grazzi ħafna ta' din l-istedina biex inwaslu il pożizzjoni tagħna f'isem il-Kummissjoni u rrid nagħtilkom ukoll xi fatti dwar din il-petizzjoni. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq ksur tar-regolamenti tal-benesseri tal-annimali fuq klieb li jgħixu barra f'Ċipru. Ġifieri mhux klieb domestiċi. Il-popolazzjoni ta' dawn il-klieb li jgħixu barra ma taqax taħt il-dispożizzjonijiet tal-regolamenti Ewropej, però huma taħt il-kompetenza ta' l-istati membri. It-TFEU, b'mod partikolari l-artiklu 13, jorbot l-istati membri illi Artikel 13 gilt jirrispettaw il-drittijiet tal-annimali taħt setturi differenti, però l-artiklu 13 ma japplikax għal dan il-qasam partikolari. Jekk jogħġbok nitolbok titkellem daqsxejn iktar bil-mod tgħid il-President minħabba l-interpreti. Should I repeat? No. Okay. Die Organe der ähm, EU, der Europäischen Union, dürfen die Zuständigkeiten, die ihnen durch die Verträge übertragen worden sind, nicht überschreiten l-affarijiet ma jistgħux imorru lilin mill-mandat li għandna. U għalhekk il-Kummissjoni minħabba dan ma tistax tieħu miżuri. Fuq livell ta' Unjoni Ewropea ma hemm l-ebda dispożizzjonijiet għal annimali ta' kumpanija, però hemm dispożizzjonijiet dwar il-benessere tal-annimali fis-settur tal-settur eh, eh, veterinarju, jiġifieri fuq til-qim, tarabja pereżempju, dawk huma l-affarijiet li jrid ikun hemm konformità magħhom. Għalhekk biex nagħlaq minħabba l possibiltajiet limitati li għandha l kummissjoni il-, il benessere ta' dawn il-klieb u l-akkomodazzjoni tagħhom taqa' mod eh, uniku taħt il-kompetenza tal-Istat membru. Grazzjas, għara tindrija la palabra jakum membru. Grazzi. Issa membru ieħor tal-Kummissjon li xtiq jitkellem fuq dan il-punt jidher li le tajjeb wis mela wara li smajna lill-Kummissjoni. Skużani ma rajtekx. Mista I'm sorry, I'm sorry. Mizanuka. Skużani ma rajtekx, onorevoli. Signora Zdanoka, il-Kummissjoni fir-risposta tagħha qed tgħid li m'hemmx kompetenza fuq livell ta' Unjoni Ewropea illi hija sempliċement kompetenza tal istat membru, però xorta nafu illi hemm trattat dwar din il kwestjoni fil-qafas tal-Kunsill tal ewropa il-Konvenzjoni eh, Ewropea għal ħarsien tal-annimali domestiċi illi hija ffirmata minn 18 il stat membru tal-Unjoni Ewropea għalhekk naħseb li xorta għandna possibilità illi nagħmlu xi ħaġa u għalhekk tajjeb illi l-Kummissjoni f'dan l-istadju minħabba fid-dawl li għaw numru ta' petizzjonijiet, di mhux petizzjoni waħda illi għaw hawnhekk hija minn numru ta' pajjiżi wkoll illi teżamina kif dan il-mekkaniżmu qiegħed jaħdem eh, fid-dawl tal-Kunsill tal-Ewropa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 forsi jista' jitqajjem ukoll fuq livell Ewropew. Jiena għalhekk qed nipproponi illi din il-petizzjoni ma tingħalaqx imma li nitolbu lill kummissjoni għal iktar investigazzjonijiet. Forsi isir anke kuntatt mal mal-uffiċjali responsabbli fil-Kunsill ta' l-Ewropa dawk li huma responsabbli mill-implementazzjoni tal-konvenzjoni li semmejt. Tajjeb. Mawx iktar. Mela la darba mawx iżjed interventi, il-proposta tagħna hija li nħalluha miftuħa u nitolbu lill-Kummissjoni sabu sabiex iżommuna informati fuq dawn l-aspetti. Għandi mistoqsija. Inti petizzjonarja għal dan? Inti l-petizzjonarja ta' din il-petizzjoni li din id-diskutu? Le, le, mela f'dak il-kas le. Inti petizzjonarja ta' petizzjoni oħra u xek. Mbagħad inti għandek il-mument tiegħek biex titkellem. Mela, din il-petizzjoni li qegħdin niddiskutu inħalluha miftuħa sabiex il-Kummissjoni tinformana dwar dawn is-suġġetti tal benestri tal-klib. Naddu għal Naddu għal petizzjoni 1868 eh, tal-2014 ta' Wolfgang Arnold Germanis fuq il-qtil ta' eh, Slavaċ li fi jirġu fit-toro eh, fil-Rumanija u hemm il-petizzjoni wkoll 1484 tal-2016 eh, minn xaħat minn Rumanija u koll fuq it-trattament ħażin tal-annimali li jirġu fit-toro fil-Rumanija. Mela għaw il-petizzjonarja Marja Vasin il-Ak għandek 5 minuti biex tiddefendi din il-petizzjoni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 Aħna kuntenti li għandna din l-opportunità u nirringrazzjawkom ukoll talli qed tatuna l-istess opportunità jiena bħala rappreżentanta fl-artiklu 2 tat trattat hemm il-politika soċjali illi torbot ukoll mal-ħarsien tal- għal stat ta' dinjità għal ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. U allura il-politika li tapplika illi tapplika għal dawn il-klib illi jiġru barra e, taqa' taqa taħdin l-istess politika. Aħna qegħdin fis-sena 2020, aħna suppost ċivilizzati u ma nistawx ma narawx din il moħħrija tal-annimali madwarna. Ma kif nistgħu nitkellmu dwar il-benesseri tajna bħala ċittadini Ewropej u nibqgħu naraw dawn il klip ibatu qegħdin jiġu maħqura fir-Rumanija ma rridx offendi eh, noffendi is-sens komun tagħkom, però ħarsu daqsxejn araw kif qed tiġi applikata din il-moħqrija għal dawn l-annimali fir-Rumanija. M'għandniex dawn is-soluzzjonijiet eh, fir-Rumanija għaliex bħalma smajt fil-passat u bdejt nittama illi ma nismax l-istess ħaġa hawnhekk ukoll illi mhijiex kompetenza Ewropea illi tħares lejn il-moħqrija ta' dawn l-annimali. Iva hija kompetenza tal-Unjoni Ewropea għaliex meta inti tiffirma t trattat biex tidħol fl-Unjoni Ewropea eh, niġu mweda iċ-ċertezza emozjonali u fiżika biex aħna nkunu kuntenti mal-familji tagħna u dan ma jistax ikun verità jekk aħna eh, inħarsu lejn dawn l-istampi u naraw il-moħqrija kontra dawn l-annimali. Nixtieq nara xi ħadd mill-Parlament Ewropew u jgħidilna illi meta tara dawn l-atti m'hemmx dritt u m'hemmx obbligu ta' leġiżlazzjoni. Dan huwa proċess tal-massa, anke jekk kelb ikun b'saħħtu jew kelb ikun marit taħt eh, legalità falsa, ħafna kumpaniji jieħdu ħafna flus biex joqtlu lil dawn il-klieb. M'hemmx prassi biex aħna nipproteġu dawn l-annimali għaliex m'hemmx liġi komunitarja fuq dan l-aspett. M'għandniex miżuri effiċjenti f'pajjiżna biex nippermettu lill-avukati illi jikkundannaw din l-inġustizzja kbira, inġustizzja kriminali u għalhekk illi intom tirrangrazzjaw eh, lil tkunu grati tal-li għandkom ħajja feliċi, però ma tistawx tinjoraw illi dawn l-affarijiet qegħdin jeżistu. E, fi Spanja u fi Portugal l-annimal ġi inkluż bħala e, taħt tielet kategorija ta' legali u għalhekk xi ħaġa tajba. Dawn l-affarijiet li qegħdin jiġru aħna membri tal-Unjoni Ewropea u aħna nixtiequ illi ikonna l-ħajja feliċi bħalma għandhom pajjiżi oħrajn li ma jarawx dawn it-tip ta' prassi. Aħna ma nistax inkunu gburin bħala Ewropej meta tqis x'qed jiġri. Tliet ġimgħat ilu fir-Rumanija ġurnalista mietet għalfejn. Għaliex bħal ħafna minna i kienet tieħu ħsieb ħafna għexieren minn dawn l-annimali. Putința de a cu Pentru că nu avem lege. Sunteți aici pentru Din il persona kienet verament xokjata b'dak li rat. Sfortunatament ma nistax nippreżenta l-materjal kollu li ġibt miegħi jiena nista' ngħaddihomkom għandna ħafna videos li nistgħu nurukom u grazzi ħafna tal-ħin illi allokajtu. Aħsbu fuq il-kompetenzi li jista' jkollkom fil- mezzi eh, bil-miktub li prezentajna għandkom il-bazi legali li nemnu li intom għandkom, intom bħala kumitat ta' petizzjonijiet għandkom tobbligaw lil stati membri biex jilleġizlaw fuq dan. Dawn huma kreaturi li għandhom bżonn ħarsien u protezzjoni. Għaliex għandu jkun hemm benessere bejn tal animali u kif ukoll tal-bnedmin. Issa nom tal-Kommissjoni Sante Kirsten von Hatten. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das Vorstellen der Petition an die Petent. Grazzi ħafna, Grazie ta' prezentazzjoni ta' din il-petizzjoni. Jiena nista' nirrepeti dak li qed qabel għalkemm il-Kummissjoni taf illi s-sitwazzjoni dwar il-benesseri tal-annimali ta' dawn il-klieb li qed jiġru fit-toroq eh, fir-rumanija hija problematika anke skont ir-rapporti li rċevejna skont dawn anke d-deskrizzjonijiet illi rajna hemm problema kbira però il-benessere tal-klieb li jiġru fit-toroq mhijiex koperta mil-leġiżlazzjoni tal-unjoni ewropea u l-Unjoni Ewropea m'għandix bażi legali sabiex tagħmel xi forma ta' miżura. Din hija sempliċiment kwistjoni tal kompetenza ta' kull stat membru. L-artiklu 13 li jiena semmejt qabel. ta' TFU jgħid jew anzi jkopri l-bażi legali u d-dispożizzjonijiet għall benesseri tal-annimali. L-artiklu jgħid illi fl-applikazzjoni tal-politika tal-Unjoni Ewropea fis-settur tal-agrikoltura, is-sajt, it-trasport, is-suq intern, ir-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u anke l-element Eh, eh, aerospazjali l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri jridu jiżguraw illi l-annimali illi eh, għandhom jitqisu bħala kreaturi illi jħossu. Allura jrid ikun hemm ħarsa lejn il-prassi nazzjonali meta iqis dan kollu anke fejn jidħlu eh, riti reliġjużi, eh, tradizzjonijiet u anke wirt reliġjuż. Dik hija l-bażi legali għal azzjoni leġislattiva possibbli min-naħa tal-Unjoni Ewropea u dan ma jkoprix azzjonijiet li jorbtu ma' klieb li jiġru barra. Għalhekk il-Komissjoni ttieħu azzjoni għabbażi ta' possibiltajiet ta' ftehmiet li huma affirmati mal istati membri u dawn ma jaqgħux taħt il-liġi ta' l-Unjoni Ewropea huma għalhekk responsabilità ta' stat membru. Xi ħaġa li xtaqt inżid hija fuq ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill il-Kunsill ma ffirmax dawn il-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill l ewropa huma l-istati membri huma l-pajjiżi li huma eh, firmatarji ta' din il-konvenzjoni għalhekk il-Kummissjoni ma tistax tintervjeni. Il-Kummissjoni tieħu azzjoni f'dan il-qasam, pereżempju tappoġġja l oie l-organizzazzjoni għal għal kontroll internazzjonali tal-mart fl-annimali. U tħares ukoll lejn kif tista' ssir ġestjoni tal-klieb li qed jiġru barra tħares ukoll lejn standards internazzjonali biex dawn jiġu implementati dawn huma importanti ħafna għall gvern lokali fid-dispożizzjonijiet fuq is-sjieda ta' annimali domestiċi, il-kontroll ta' popolazzjoni ta' klieb jiġru barra u anke forsi eh, l problemi li jistgħu jiġu kkawżati minħabba dawn il-klieb. U dan xi kultant jaqa' taħt il-mandat ta' ħafna drabi dawk eh, l-awtoritajiet lokali l-istati membri bħala mm, membri tal-oie jridu jaraw kif japplikaw dawn il-linji gwida internazzjonali kif jistgħu jiġu applikati bl-aħjar mod f'pajjiżhom il-kummissjoni tappoġġja l-ħidma tal-oie kif ukoll tal-istati membri però għal darb'oħra dan ma jfissirx li għandna setat legali biex aħna nilleġislaw. għalhekk biex nikkonkludi taħt artiklu 13 m'hemmx kompetenza illi aħna nindirizzaw il-klieb li jiġru barra u għalhekk din mhux parti mill-Unjoni mill-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. l kummissjoni m'għandix setat legali biex tintervjeni f'dan il-qasam. Thank you. Now um, has the floor la uh, Miss Strugarju. L-Onorevoli Strugarju. Iva, grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena nixtieq insemmi numru ta' affarijiet nifhem l-aspetti kollha li qed issemmi l-Kummissjoni f'din il-petizzjoni ma kata qabilha u anke naħseb f'ta' wara għaliex hija wkoll petizzjoni mir-Rumanija li torbot mal-klieb li qed jiġru barra. Però Hemm ċerta affarijiet li rridu nsemmu l-aġir lejn dawn il-klieb u anke l-annimali domestiċi eh, inġenerali torbot maċ ċittadinanza Ewropea u l-aġir Ewropew. U l-kwistjoni fir-Rumanija taqa' taħt żewġ affarijiet. L-ewwel l-awtoritajiet u kif l-awtoritajiet jindirizzaw din il-kwistjoni u fuq in-naħa l-oħra ir-responsabilità taċ-ċittadini u dwar kif huma jindirizzaw l-istess kwistjoni. Uħut minnhom għandna wkoll sitwazzjonijiet fejn l-annimali jiġu abbandonati fit-toro għax pereżempju eh, jiċċaqilqu minn fejn ikunu joqogħdu u mbagħad eh, każijiet oħra fejn eh, annimali jintefgħu f'shelters u mbagħad jinqatlu. jiena nappoġġja l-idea li din il-kwistjoni tibqa' miftuħa anke jekk ma tinħoloqx leġiżlazzjoni irridu nħarsu lejn il-linji gwida tal-Kunsil tal-Ewropa u għalhekk jiena favur il-proposta li saret qabel, jiġifieri li jsir kuntatt mal-Kunsil tal-Ewropa u l-kompetizzjoni tinżamm miftuħa u anke forsi nitolbu aktar informazzjoni mill-awtoritajiet rumeni. Jiena ma nistax nemmen illi dawn l-affarijiet, din l-krudeltà b'xi mod torbot ma' aġir Ewropew responsabbli mill-awtoritajiet rumeni ma jorbotx ukoll ma' ċittadinanza Ewropea responsabbli min-naħa taċ ċittadini li huma responsabbli ta' dawn is-sitwazzjonijiet. Grazzi ħafna. госпожо председател. Signora President, din il-krudeltà hija inaċċettabbli u iktar u iktar għax qed isseħħ fi stat membru tal-Unjoni Ewropea fil-pajjiż tiegħi bulgarija il-mutilazzjoni u eh, tal-annimali hija xi ħaġa li hija kastigabbli Il-Kummissjoni Ewropea taħsel idea u tajt li l-artiklu 313 ma jtijiex seta imma għanda seta f'ħafna oqsma oħra pereżempju il-reġistrazzjoni tal-annimali domestiċi kieku kien hemm dis sistema jkun hemm inqas klieb jiġru fit-toroq u jkun hemm iktar kontroll m'hemmx qafas leġislattiv għall protezzjoni tal-annimali fl-Unjoni Ewropea kollha għad m'hemmx qafas leġislattiv għal tal kummerċ tal-annimali domestiċi u meta ma jkunx hemm kontrolli dawn l-annimali domestiċi jistgħu jsibu ruħhom fit-triq Eh, u xi kultant ikun hemm anke moħrija fi shelters. Hemm bżonn li ninsistu illi konna qafas legali, qafas leġislattiv sabiex l-annimali jiġu trattati eh, b'umanità li jekk aħna ma nittrattawhomx sew laqas laqas il-bnedmin ma jibqgħu trattati ta' bnedmin. Naħseb il-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa. Perfekto, muċiċi maċra. Veru, għandek raġuni s-sanati l-kelma li signora Danuka. Uh, I just uh, want to reflect to, what the Commission has commented on this second petition. Biex nirreagixxi għal dak li qalet il-Kummissjoni, Iva, intom qegħdin tgħidu illi m'hemmx atti illi obbligaw xi forma ta' azzjoni fuq livell Ewropew, però aħna aħna nixtiequ li jkun hemm iktar aġir proattiv. Aħna hawnhekk qed inservu ta' intermedjarji bejn iċ-ċittadin Ewropew u l leġiżlatur u iktar azzjoni fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea jekk issir adozzjoni tal-konvenzjoni dwar dawn l-annimali domestiċi, allura l-Unjoni Ewropea għalfejn mhux qed issegwi l-istess direzzjoni eh, u li jkun hemm atti leġislattivi ġodda fuq dan. Dak li qed nipproponi hawnhekk jiena naħseb li hija Konvenzjoni Ewropea tagħmel sens hemm 18 il-stat membru eh, firmatarji hemm il-Litwanja, Ċipru u anke r-Rumanija, anke l-Bulgarija u anke pajjiżi l-Latvja u allura hemm il-possibiltajiet kollha ta' kif jaħdem dan l-istrument inħarsu wkoll lejn il-leġiżlazzjoni Ewropea. Meta jekk l-Unjoni Ewropea parti minn din il-konvenzjoni allura mhux qegħdin għalfejn mhux qegħdin napplikaw u noħolqu leġiżlazzjoni li timxi fl-istess direzzjoni għal ħarsien ta' dawn l-annimali. Is-Sur Brookman. Grazzi ħafna, Signora President, u anke l-petizzjonanti. Il-petizzjonijiet kollha minn 25 sa 30 fl-aħħar qegħdin jindirizzaw l-annimali, eh, il-kundizzjonijiet tal-klib tal-kaċċa, dawn huma petizzjonijiet li ġabru ħafna firem 80,000 u anka saru sforzi kbar biex nippruvaw nejnu lil dawn l-annimali. Klieb tal-kaċċa li jintużaw biss fl-istaġun tal-kaċċa mbagħad jinqatlu jew jiġu abbandonati affarijiet tal-waħx dawn narawhom fir-Rumanija u anke f'pajjiżi oħrajn m'hemmx azzjoni mill-Unjoni Ewropea di xi ħaġa inaċċettabbli f'dawn il-pajjiżi trattament eh, tal ta' dawn il klip huwa inaċċettabbli wara li jissewwa kelb jerġa' jintefa' barra fit-triq. Xi ħaġa inaċċettabbli li x-shelters huma żgħar m'hemmx biżżejjed spazju u l-kundizzjonijiet f'dawn l-hekk sejħa shelters mhumiex sbieħ ukoll hemm ukoll tammir eh, illi jipproduċi annimali mhux f'saħħithom dawn il-klieb jiġru fit-toro qed kull kuljum mas-sopravivenza tagħhom. E, Jistgħu jittajru mill-karozzi, e, jimirdu. U kważi kważi f'ċertu pajjiżi sar isu sport li tikkaċċja l dawn il-klieb u toqtolhom. Inaċċettabbli meta għandek pajjiżi popolazzjoni kbira ta' klieb jiġru fit-toro għandhom jingħataw appoġġ mill-Unjoni Ewropea, proġetti ta' tilqim, sterilizzazzjoni. Il-Komitat MV MV ehm, vot importanti ħafna fuq l-annimali domestiċi u dan jorbot ukoll mal l-annimali illi jiġru fit-toroq biex ikun hemm anke reġistrazzjoni aħjar għal l-annimali ta' kumpanija u din hija għodda utli biex jitnaqqas l-abbuż ta' dawn l-annimali. Dawn il-petizzjonijiet bla dubju jridu jibqgħu miftuħin. Grazzi ħafna. La darba ħadd ieħor li jixtieq jitkellem, ħanaddi issa żewġ minuti, ħanati żewġ minuti lill petizzjonarja biex tagħlaq, grazzi. Mulzumesko, o dată plus tuturor care sunteți Grazzi ħafna lil kulħadd l-kull min qiegħed jifhem din il-kwistjoni li qed nippreżenta jiena Rezoluzzjoni 2016 tal-2012 illi tagħti rekomendazzjoni l-Parlament Ewropew illi tinkoraġixxi l-Kummissjoni sabiex tieħu l-miżuri adattati għall benessere tal-annimali. Dan x'sar eh, fuqha mill-2012 ma hemm xejn ħlief din ir-rakkomandazzjoni li għadni kif semmejt, però grazzi kif qegħdin tgħidu ħadd muqija tiżomkom li tieħdu miżuri, allura bir-rispett kollu tinsewniex il- sofferenza tagħna u ta' kull min jara din il-moħqrija fuq l-annimali sa tkompli għaddejja u din mhix xi ħaġa li aħna nistgħu ninjorawha għaliex eh, qed tiġi ignorata minn Brussell. Jekk hemm bżonn illi tilleġiżlaw għandkom il-kompetenza jekk joġobkom araw il-materjali kollha eh, anke dawk miktubin ma stajtx insemmihom Hemm xi anke soluzzjonijiet li qegħdin nissuġġerixxu bħal pereżempju eh, xi aġenzija ta' pulizija li taħdem għall-annimali ħarsu lejn il-materjal u d-dokumenti tagħna saqsuna mistoqsijiet u biex ir-Rumeni jkunu ċittadini Ewropej iridu li din il-problema tiġi solvuta u ma nistawx nistennew eh, soluzzjoni mill-membri tal-Parlament Rumen għaliex meta jagħmlu xejn dwar dan. Iridu jaraw x'qed jiġri jekk joġobkom eżaminaw b'mod objettiv is-sitwazzjoni fil-Rumanija u ġala darba ir-Rumanija hija pajjiż tal-Unjoni Ewropea ejnuna nibdlu din il-ħaġa din is-sitwazzjoni għaliex qed issir ħafna qed ikun hemm ħafna sofferenza iktar minn qatt qabel. Grazzi ħafna mela wara li smajna il-petizzjonarja, l-Kummissjoni, il-membri ta' dan il-Kumitat, il-proposta tal-Presidenza hija li nżommu din il-petizzjoni miftuħa u nixtiequ nitolbu eh, forsi nistgħu nibatu ittra lil kunsil tal-Ewropa u dan il-konvenju b'ħafna stati membri firmatarji, forsi nistgħu nibatu din il-karta ehm, din l itra lill kunsil tal-Ewropa bil-petizzjonijiet li jem fuq il-trattament ħażin tal-annimali, annimali abbandonati, ġviri li kunem leġizlazzjoni Ewropea li hija kompetenza tal-Istati membri u mbagħad inkun nistgħu ninformaw l istati membri dwar din il-konvenzjoni li hija firmata minn numru ta' stati membri sabiex forsi jaħdmu eh, għal eh, benessri tal-annimali. Nħalluha miftuħa qed nagħmlu din il-kon litra ġri komunikazzjoni mal-Kunsillu naraw forsi jwiġbuna biex nieħdu deċiżjoni oħra fuq din il petizzjoni. Grazzi ħafna U grazzi ħafna l-petizzjonarja naddu issa għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna 27 li hija il-petizzjoni 475 tal-2016 ippreżentata minn Gabriella Papadopova Bulgara fisem ta' numru ta' soċjetajiet tal-protezzjoni tal-annimali għandha 464 firma fuq il-trattament ħażin eh, jew l-abbandun ta' dawn il-klip li eh, jiġu fit-toroq fil-Bulgarija mela il-rapporter għandha ħames minuti biex tagħmel il-petizzjoni tagħha mbagħad wara nagħtuha żewġ minuti biex tikkonkludi. Grazzi ħafna u nilqak. Chair and all members. Grazzi ħafna onorevoli President u membri, grazzi ħafna ta' din l-opportunità li nippreżenta din il-petizzjoni fis-sem 18 eh, l-organizzazzjoni minn pajjiż kollu. Din hija petizzjoni dwar il-klieb li jiġru barra fit-toroq fil-Bulgarija u appell ukoll lill awtoritajiet biex jindirizzaw il-problema. Fil-bidu meta minna l-appell tagħna kellna dawn l-istampi li tistgħu taraw il-kundizzjonijiet li fihom jinżammu dawn il-klieb. Eluf ta' klieb jgħixu fil viċini butu eh, minħabba l-mart, minħabba l-kundizzjoni ta' iġene u anke għaliex kważi eh, jitqatlu bejniethom. il mhux qed isir kontroll mill-aġenzija rilevanti dwar dan aħna għandna wkoll ċerta tħassib għaliex ma ħossux li qed tiġi miksura bis il-liġi nazzjonali manka l-artiklu 13 tal-Unjoni Ewropea ta' TFU. Il il-fatt illi mhux qed issir tajba għandu effett ukoll lil mill-frontieri tagħna. Tajjeb illi fl-2018 meta ġiet diskussa l-petizzjoni eh, tagħna eh, tajna ħafna poċ mill-gruppi politiċi f'dan il-grupp f'din il-Kummissjoni tal-Petizzjonijiet, però sfortunatament minħabba li ma kienx hemm biżejjed ħin ma saritx eh, il-żjara għal sib tal-fatti Issa, però, l-problema mhux tal-li baqa tad-dejja, imma tal-li marret għallar, mhux biss fil-Bulgarija. Għanna petizzjonijiet mill-Italja, minn Franza, mir renju Unit, minn Spanja. Għanna eh, il-beħ tal-massa u anka eh, jiġu mamra l-klib bil-massa, ma ssir l-ebda reġistrazzjoni, anka eh, ma jsirx eh, tilqim għal-mart. Dawn huma l-klib illi suppost jinżammu eh, fid-djar, tistgħu tarawhom marbutin bil-ħabel. Jekk anka tmur fuq Google, per eżempju, fuq l-internet tara kemm jinbiħħu dawn il-klip, anka klip għal ġlied bejn il-klieb li din suppost hija reat fil-pajjiż tagħna u anke f'membri oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Investigazzjoni minn Deutsche Welle sena li għaddiet uriet illi miljuni ta' klieb qed jinbijaw e, b'mod illegali ħafna drabi ġejjin mill-Ungerija, mill-Bulgarija u mir-Rumanija. U dan il-kummerċ illegali jikkompara hawnhekk għal beħ tal-droga eh, madwar 24 biljun eh, euro. Għalhekk aħna inħossu li huwa ta' tħassib eh, minħabba anka l-sigurtà taċ ċittadini, s-saħħa tagħhom, imma anka għal dawk iċ-ċittadini f'pajjiżi ta' transitu u anke li mbagħad fl-aħħar mill-aħħar jirċievu l-annimal qed jinkisru l-kundizzjonijiet taħt l-artiklu 13 tal-trattat investigazzjoni tal-BBC is-sena l-oħra wriet illi l-Bulgarija qiegħda fiċ-ċentru tan netwerk ta' ġlied tal-klieb fl-Ewropa kollha. L-investigaturi raw b'mod eh, espliċitu illi dan in netwerk jibda mill-Bulgarija u jibqa' sejjer sa Wales fir-Renju Unit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 Allura, wara eluf ta' sinjali li qegħdin jintbagħtu lill awtoritajiet kompetenti fil-pajjiż tagħna anke protesti u anke deċiżjonijiet tal-qorti, aħna bħala ċittadini m'għandniex iktar mezzi biex nagħmlu din il-ġlieda fuq livell nazzjonali. U dan għandu e-, effett fuq fl-Ewropa kollha. Allura nappella lilkom bħala kumitat li intom viċin iċ-ċittadini Ewropej sabiex tagħmlu din il-missjoni ħalli taraw il-fatti u toħolqu iktar pressjoni l-awtoritajiet biex tittieħed azzjoni fuq dan il-fajl. Il-kumitat tagħkom kellu rwol importanti fl-adozzjoni tar riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-ħolqien tal-qafas legali għal ħarsien tal-annimali eh, fl-Ulju tal-2012. B'dan l-att il-Parlament Ewropew esprima l-interess ta' ċittadini Ewropej Eh, aħna qegħdin niddependu fuqkom sabiex din ir-riżoluzzjoni tiġi sekwita proposta leġislattiva. Grazzi ħafna tal-konsiderazzjoni tagħkom. You very much. Um, now I'm going to give the floor to, to the Commission. Grazzi ħafna issa sanaddi il-kelma lill-Kommissjoni. Ja, vielen Dank. Um, Erstens auch an Sie vielen Dank für Ihr Engagement. Und äh, lassen Sie sich gleich. Dan il-kas nixtieq nirringrazzja l-petizzjonanta tal-impenn. Ej, ok. Il-Kommissjoni m'għandix bażi legali biex tagħmel dan. Imma Dak li tagħmel huwa illi tieħu eh, miżuri fuq inizjattiva tagħha. Na tkellimt qabel dwar l e. hemm eh, pjattaforma dwar il-protezzjoni tal-annimali maħluqa eh, fl-2017 mill-Kummissjoni u li tippermettilna li imbidlu xi affarijiet l-inizjattivi jistgħu jitnedew fuq din il-pjattaforma u hemm inizjattiva għal protezzjoni tal-tates u l-klib din hija pjattaforma diġitali. Tippermettilna illi nħorġu naraw x'inhuma dar rakkomandazzjonijiet intom semmejtu L-internet u din il-pjattaforma qiegħda tħejji rakkomandazzjonijiet għal bejjija u x-xerrejja. U anki għal dawk li ġestixxu pjattaformi fejn isir il-bejħ tal-annimali l-ideja huwa li jkun hemm lista ta' affarijiet li wieħed irid joqgħod attent għalihom meta jkun se jixtri annimal minn fuq l-internet jekk eh, u miex eh, minn eh, trobija awtorizzata jekk l-annimali mibjuwa mhux tal-età minima rikjesta imma l-applikazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet hija biss responsabilità tal-Istati membri u l-Kummissjoni tista' biss tappoġġa u tappella għal rida tajba tal-Istati membri. Fil-fawissu tal-2018 il-Kommissjoni adottat rakkomandazzjoni fejn talbet li pjattaformi fuq l-internet tal-Istati membri ikunu eżaminati u kontrollati sabiex jikkontrollaw il-bejħ il tal-tates u tal-klib minn fuq l-internet. Din daħlet fil-seħ fl-2019 hemm 17 l-Stat membru illi qed jipparteċipaw u għanki l svizzera bħal osservatur. ċerti sitwazzjonijiet pjuttost eh, strambi inkixfu u eh, ċertu uh, attivitajiet kellhom saħansitra jingħalqu u ġew sanzjonati. Din ir-rakkomandazzjoni sservi ta' bażi għal rakkomandazzjoni fuq il-kontenut ta' dawn il-pjattaformi. Imma, għal darbohra nirrepeti dawn huma inizjattivi li ħadet il-Kommissjoni li mbagħad l-Istat membri rispettawhom jekk iridu għalhekk aħna ma nistgħux naddottaw testi leġislattivi imma l-Komissjoni taf illi teżisti din il-problema u tagħmel dak kollu illi tista biex tappoġġa l-Istati membri. Grazzi. Thank you, Mr. Saliba. I'm going to speak in Maltese. Bil-Malti. Illi, illi tiġi l-Kummissjoni u tajdinna li m'għandix kompetenza fejn jidħlu shelters tal-annimali għaxa ħaġa li nifhimha, però illi ikollok kif qalet il-persuna li da tmexxi l qoddim din il-petizzjoni li nirringrazzjakha li qiegħda hawnhekk għal darb'oħra u baqgħet tippersisti b'din il-petizzjoni li tgħidlek illi jkollok traffikar ta' annimali mill-Bulgarija u minn diversi stati membri oħra traffikar ta' annimali fis-suq intern tagħna u l-Kummissjoni tgħidlek illi hija limitata biss illi tagħmel rakkomandazzjonijiet meta inti għandek annimali li dan qed jimxi minn stat membru għal ieħor u jinbih minn stat membru għal ieħor dik hija xi ħaġa li ma nistax nifhimha. Naħseb illi wasal iż-żmien illi anke min-naħa tal-Kummissjoni fejn jidħol l-aspett ta' moviment ta' annimal minn post għal ieħor għal raġunijiet ta' beħ beħ anka fuq bażi online hemm bżonn li nagħmlu ħafna u ħafna iktar mir-rakkomandazzjonijiet illi kif ġara matul dawn l-aħħar snin baqgħu qatt ma kienu implementati. Allura għal fuq din il-bażi biss jiena nixtieq li din il-petizzjoni tibqa' miftuħa sabiex naraw azzjonijiet aktar konkreti min naħa tal-Kummissjoni fejn jidħol bejħ ta' annimali eh, minn stat membru għal ieħor. Thank you. Uh, Ms. Danoka. Yes. Thank you. I... Grazzi. Marriċ noqot eh, nirrepeti dak li għat qabel dwar il-possibilità li għandna li nagħmlu xi ħaġa bil mekkaniżmi ta' monitoraġġ tal-Kunsill tal-Ewropa. Imma b'mod partikolari għal din il-petizzjoni nixtieq nirringrazzja lill petizzjonant u lil dawn l-464 ruħ illi iffirmaw din il-petizzjoni u batuwa lill kumitat tagħna u eh, anki għal uh, l-FFM u jew FFV jina irrit eh, najt li dispjaċini illi mux se nkun nista eh, namluwa din iż-żjara. Pero forsi nistaw nitkelmu f'Sofija fejn fejn aħna se jkollna din il- Zjara semmorru emme kiena nittama verament li l-Kummissjoni se tipprova tagħmel iktar mill għamlet sissa. Grazzi, Sur Radev. Signora President, kollegi, jiena konvint illi din il-petizzjoni għandha titħalla miftuħa għad għandna problemi bil bl-annimali domestiċi u anki bl-annimali li jiġġerrew fit torro tates u klip, eċetera, f'dawn l-aħħar snin il-Bulgarija għamlet forsi kbar biex tipprova solvija din il-problema u fil-emendi l-aktar reċenti tal-regola li eh, tal-liġi li għanna, ħna għanna regoli nazzjonali u għanki miżuri maħsuba biex naqsu il-numru ta' klip li ġerew fit-toro, bżonn li kunem miżuri nazzjonali sabiex ma jkunx hemm postijiet fl-istess pajjiż fejn daw l-affarijiet mhumiex qegħdin jiġu applikati u jkun hemm l-annimali xorta waħda jġerrew fit-toro. L-ewwel net irridu noħolqu kuxjenza fost is-sidin ta' dawn l-annimali domestiċi biex juru sens ta' responsabilta u jieħdu ħsieb l-annimali tagħhom iktar u anki li nippruvaw innaqsu n-numru ta' annimali abbandonati. Sfortunatament ħafna annimali jisfaw abbandonati. Dawn l-annimali li ġerrew fit-torro irridu mbagħad jiġu mlaqma kontra ir-rabies, e, eh, sabiex mbagħad iridu jiddaħlu fil-territorju minn fejn ikunu ġew biex eh, nevitaw li ikun hemm annimali ġodda li jidħlu fit-territorju tagħna meta n-numru ta' klieb tat torro jonqos in-numru tal-tates fit torro ukoll jiżdied. Eh, Jiġri Eh, li ħafna drabi issir xi ħaġa tal-twiz dan il-programm huwa ġenerali wiz issa fil-futur irridu naraw kif jista' jkun implementat mill-municipalitajiet għalhekk jiena nserraħ fuq eh, rida tajba tal-municipalitajiet li hemm bżonn li jaħdmu flimkien mal-assoċjazzjonijiet li jeżistu fit-territorji tagħhom l-assoċjazzjonijiet huma attivi ħafna u għandhom jiżguraw illi jittieħdu miżuri sabiex in-numru ta' annimali li ġerew fit-toroq jonqos fil-Bulgarija hemm madwar 25,000 kelb abbandonat u n-numru tal-tates ma nafux kemmu, però hemm iktar tates f'Sofija dana e, n-numru ta' klieb fit-toroq e, tnaqqas l darbiet fl-aħħar snin minn niżel għal kważi 3000 fl-2018 jiena nixtieq għal darbohra nirringrazzja l petizzjonanti tal-li resqu din il-petizzjoni tal-li qegħdin jaħdmu mod tantattiv biex isolvu il-problema tal-annimali abbandonati nitlobkom tħallu din il-petizzjoni miftuħa sabiex l-autoritajiet kompetenti fil-Bulgarija u l-Aġenzija Sigurtà tal-Prodotti tal-Ikel kulħadd jagħmel sforz sabiex il-numru tal-annimali abbandonati jitnaqqas mod permanenti. U hemm bżonn li nisibu soluzzjoni għal din il- eh, problema ta' eh, annimali illi mandonx bizzej ċiklu, bżonn illi kunem kontrolli u bżonn illi Ehm, il-regoli kollha ikunu rispettati u l-istandards kollha għal benesseri tal-annimali. Jiena personalment ngħidilkom illi se ninsisti wkoll mal-Kummissjoni Ewropea u anki għall grupp ta' protezzjoni tal-annimali li jena viċi-president tiegħu sabiex nanalizzaw di l-kwistjoni u sabiex fl-aħħar jirna xinna jkonna għafas legali Ewropew biex niproteġu l-annimali domestiċi u l-annimali li jisfaw abbandonati. Perfetto, Għawra tindrija la petición. Grazzi, mela, zewċ minuti l-petizjonant. Le, skużawni, skużawni, skużawni, tajt il-president. L-onorevoli Kristof. sin jura president jena naħseb illi il-ritratti li rajna u l-informazzjoni li innatatilna kienu verament konvinċenti. Fl-2018 aħna adottajna riżoluzzjoni fejn tlabna lill-Kummissjoni biex tfassal strateġija favur l-annimali li ġerrew fit-toro l-Unjoni Ewropea mijiex firmatarja tal-Konvenzjoni tal-Konsil tal-Europa ma dana kollu dana ma jfissirx illi aħna eh, ma nistawx nieħdu inizjattiva jew inkella ma nistawx naddottaw leġislazzjoni fuq dan is-suġġett. Anki il-proposta illi in eh, noħolqu qafas legali hija proposta tajba. Il-problema tal- klip li ġerrew fit toro mod partikolari fil-Bulgarija hija problema li kultant ġi kawzata mill-korruzzjoni. Jiena naħseb illi tkun ħaġa tajba li konna fact-finding visit fil-Bulgarija sabiex il-problema tkun tista' tiġi eżaminata mill-angoli kollha u għalhekk jiena wkoll nitlob illi din il-petizzjoni titħalla miftuħa sabiex Eh, il-Kummissjoni tkun tista' tmexxi l-affarijiet. Grazzi. Tajjeb wis issa l-Onorevoli Slavakov. Grazzi, Signora Monserrat. Jiena xtaqt najt li jiena naqbel 100% ma dak li qalu il-kollegi il kollegi Sfortunatament din il-petizzjoni hija miktuba b'mod ġenerali iżejjed aħjar li tinkiteb b'mod aktar konkret għaliex hemm affarijiet li huma inklużi fil-petizzjoni ma jiena ma naqbilx bħal pereżempju fil-Bulgarija suppost li hemm trobbija rekord ta' annimali ta' klib li jintużaw għal ġlied issa fl-Unjoni Ewropea hemm problemi kbar bil-klib u eh, bl-annimali li ġerew fit-toroq, din mhix problema li hija limitata tal Bulgarija u Rumanija. Eh, fi Brussell m'hemmx eh, xej li jgħix, laqas in-nemus ma jgħix Brussell, u għattus eh, abbandonat eh, jekk intom tmorru frim f'Pjazza Arġentin eh, tistaw taraw ħafna ħafna qtates abbandonati jiexu mek għalp il-fdalijiet u ma l-abitanti preferiti ta' dik iż-żona, jiġifieri il-problema aħna il-problema, hemm bżonn ta' leġislazzjoni differenti. Aħna naf pal li ċertu zoni ta' eh, Sofja hemm problemi bil-klip selvaġġi aħna bnedmin hemm bżonn li nieħdu ħsiebhom dawn l-annimali, nieħdu ħsiebhom. Aħna bnedmin wara kollox, hemm bżonn biex eh, hemm bżonn li nieħdu passi u nagħmlu xi ħaġa. Issa l-petizzjonant. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena nixti nesprimi il-ringrazzjament tiegħi lill-membri kollha illi femu il-pożizzjoni tiegħi u eh, qablu miħaj u appoġġawni nishti u koll illi tikkonsidraw illi tiġu tamlu zjara uh, eh, f'pajizi kif għal sur Kristof u sur Sobakov għandu xi dubji dwar l-informazzjoni li tajna iktar u iktar miskom tiġu ħataraw bajnejkom il-dbatija ta' l-annimali b'mod partikolari ta' nies ta' annimali li xi darba kienu annimali domestiċi hija xi ħaġa li um, ehm, eh, tixfadel l-ikraħ fuq iċ-ċittadini Ewropej u il- Kummissjoni għandha dmir li taqdi l-ċittadini. Mela, grazzi ħafna tal-li ġejtu għawnek il-lum, grazzi tal-li ehm, ġejtu l-proposta tal-presidenza jgħal id petizzjoni tinżam miftuħa u eh, namlu kif se namlu bil-petizzjoni ta' qabel fejn eh, aħna eh, nebatu dal petizjoni kollha lil konsil ta' l-Ewropa dwar il-benesseri tal-annimali mod partikolari l-annimali ta' triq sabiex iġelu l istati membri għom eh, jirrispettaw il-kondizjonijiet li huma stipulati fil-konvenzjoni li huma firmatarji tagħha. Naddu għal petizzjoni li jmiss 82 barra 2018 imres għamim persuna ta' ċittadinanza Litwana dwar l-allegat nuqqas ta' konsiderazzjoni ta' trattament krudili tal-annimali mill-autoritajiet municipali fil-Klaipeda fil-Litwanja. Il-petizjonanti qegħdin hawnhekk, intihom ħames minuti. Intom t minn nies se jitkellmu jew persuna waħda biss. Żewġ persuni, tajjeb, mela b'kollox jitkom għandkom ħames minuti, u mbagħad wara se jkollkom żewġ minuti oħra. Mela, il-ħin tistaw taqsmuh kif tridu bejnietkom imma mandkomx xibta minn ħames minuti. Thank you, Madam Chair. Grazzi, Signora President. Kull sena il-Municipalità tal-Litwanja toqtol xiren ta' klib u tates minħabba ftejmiet kontrattwali kummerċali ma' entitajiet kummerċali bħal nuars minn raja kometa u oħrajn dawn il-ftejimiet ikopru ħafna mill-Litwanja il-til huwa imħallas mill-kontribwenti tat taxxa fost il-Litwani dawn l-entitajiet l-om Auschwitz, kampijiet ta' konċentrament tal-annimali u jevitaw l-attenzjoni tal-medja. tal medja Intom rajtu għom ir-ritratti ta' dawn l-annimali għaliex emeznihom mal-petizzjoni. Minkejja rabja tal-ċittadini, minkejja il-protesti, dawn l-affarijiet ilhom għaddejjin għal 20 sena l-istati membri għandhom liġijiet lokali għal-benessiri tal-annimali madana kollu jew il-liġijiet huma laxki iżejjed jew inkella qed jinkisru aħna ma naqblux mal dak li qalet il-Kommissjoni li l-artiklu 13 ta' TFEU huwa esklusiv eh, għal kompetenza tal-istati membri. Bħala, eh, anzi, kif eh, l-ex Kommissarju Andrew Kaitis kien għal li Senjura Cecilia Wikstrom huwa għal bitweġiba l-petizzjoni tagħna illi hija waħda mill-prioritajiet politiċi tiegħi bħala kummissarju responsabbli għal sigurtà tal-ikel u għas-saħħa u jiena naf sew kemm importanti l-benesseri tal-annimali għaċ-ċittadini Ewropej. Aħna nafu koll li il-benesseri tal-annimali huwa suġġett li sema ta' spiss fil-laqat tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet u eh, hemm ħafna tħassib dwar il-petizzjonanti, organizzazzjoni tal-benesseri tal-annimali u ċittadini Ewropej. Il-Parlament Ewropej fir riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' Lulju tal-2012 fuq l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea dwar il-protezzjoni u l-benesseri tal-annimali 2012-2015 għal illi ebda leġislazzjoni Ewropea ma teżisti dwar il-benessiri tal-annimali domestiċi. Il-Parlament Ewropew talab u saħaq fuq il-ħtieġa li jiġi adottat għafas legali Ewropew fuq il-benessiri tal-annimali u ippropona rakkomandazzjonijiet dettaljati għal dispożizzjonijiet legali li jridu jkunu inklużu fil-qafas tal- eh, liġi għal benessiri tal-annimali għalhekk mela li ma minn daw iż-żewġ affarijiet hija huwa minnhom. Din hija l-mistoqsija il illi rridu tweġiba għaliha. Uh, uh, <clears throat> we also ask the Commission. Aħna nixtiequ nsaqsu l-Kummissjoni wkoll, il-Kummissjoni il-ġdida li għada kif bdiet il-ħidma tagħha. Nixtiequ li titħol faktar id dettall dwar il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea fuq artiklu 13 hemm wis petizzjonijiet wis problemi fi stati membri u fl-Unjoni Ewropea hemm bżonn li jkun hemm azzjoni fuqhom. Aħna insaqsu li il-petizzjoni ma tiġix magħluqa u jittieħdu miżuri meħtieġa sabiex nadottaw il-qafas legali li kopru l-annimali domestiċi. Sakemm din ma tiġix adottata, aħna maħniex aħjar minn dawk is-slavaċ li jallu l-annimali qatati su il-klib u jikluhom f'ċertu pajjiżi il-Kumitat fuq is-Saħħa Pubblika adottaw riżoluzzjoni dwar il-kummerċ illegali tal-annimali u l-benestri tal-annimali. U din hija xi ħaġa napprezzawha imma mhijiex biżejjed, grazzi. Jiena xtaqt insit xi ħaġa. Iva, hemm ħafna krudeltà lejn l-annimali fuq il-livell ta' leġiżlazzjoni u din l-imġieba krudili fil-fatt hija sanzjonata, hija permessa għabbażi tal-kuntat bejn l-autoritajiet lokali u l-entitajiet kummerċali u hemm artiklu 13 ta' TFU u dan din ma tkoprix il-popolazzjoni ta' annimali eh, li jkunu eh, qegħdin jiġu fit-toroq. U ħana nixtiequ ngħidu li ħafna drabi il-legalità hija il-bot mill-moralità u l-ġustizzja u il-legalità u l-umanità ma jistgħux jiġu mażulla meta ifetlilhom, ifetlilna. Aħna nafu li huwa komplikat ħafna li nsibu qafas legali li jista' jurina id-direzzjoni sabiex insibu soluzzjoni għal din il-problema. Is-soċjetà tagħna hija rrabjata fuq dan u aħna nistgħu naraw li nistgħu ninaqdu ma' l-istati membri differenti li tkellmu fuq l-istess punti ġbir Ġermanja, Rumanja, Ċipru u oħrajn. Aħna il-koll ninsabu fl-istess sitwazzjoni. Għalhekk nixtiequ tolbu sabiex din il-petizzjoni tibqa' miftuħa nkomplu naħdmu fuqha kemm jista' jkun sabiex ninkludu l-istess popolazzjoni fil-konvenzjonijiet li ma ġiex protetta mill-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea jew inkella forsi nistgħu infasslu konvenzjoni ġdida sabiex l-annimali li jiex jiġu fit-toroq u l-klieb u l-tates kollha li jitpoġġu fit-triq nipproteġuhom jiena nifhem li din hija kompetenza esklusiva tal-Istati membri imma aħna nixtiequ nitolbu li tagħmlu l-influenza tagħkom hawnhekk. din hija ta' kompetenza esklużiva tal-istati membri. Għalhekk aħna qegħdin nitolbu li tagħmlu ċertu influenza u tagħmlu eh, ċertu studji u nitolbukom li ma talqux din il-petizzjoni u nitolbukom li tikkonsidrawha anka fil-ġejjeni, grazzi. Grazzi ħafna. Issa ħanaddi l-kelma l-Kummissjoni, is-Sinjura Kirsten von Haven. Grazzi ħafna. Iva, smajna l-spiegazzjonijiet. U naħseb li għaw nuqqas ta' ftejim inqas eket nifem mill-intervent tal-firmatarji tal-petizzjoni. L-artiklu 13 għat trattat fuq il-funzjonament ta' tħaddim tal-Unjoni Ewropea hija il-bażi legali sabiex l-Unjoni Ewropea tippreżenta eh, proposti leġislattivi anke għal dak li huwa l-benessri tal-annimali ma biss eh, fil-qafas fil-ambitu li huwa indikat minn dan l-artiklu li fil-fatt mhux qed jitkellem fuq l-annimali li jiġru fit-toroq. L-artiklu 13 jippermetti li jkun hemm dispożizzjonijiet Ewropej għal dak li huwa il-benessri u l-protezzjoni ta' annimali imma foqsma oħra jew inkella għal ehm, għal politiċi oħra, politiki oħra. it-trattament ta' klib tates li jiġu fit-toroq għal raġunijiet kummerċali jew le, tista' taqa' fl-ambitu ta' regolament li jindirizza b'mod esklusiv is-saħħa tal-annimali mhux il-protezzjoni tal-annimali. Għalhekk għal dak li għandu x'jaqsam il-tilqim obbligatorju, il-kundizzjoni obbligatorja għat trasport ta' dawn l-annimali, ġviri dawn huma xi ftit eżempji ta' xi tratta dan l-artiklu. Imma fuq il klip li jiġu fit-toroq eh, nirrepeti bħala Kummissjoni aħna ma nistawx nippreżentaw proposti leġislattivi. L-Unjoni Ewropea ma tistax tadotta dispożizzjonijiet legali fuq dan is-suġġett. Grazzi. U skużani, xtaqt nikorreġi punt. Id-dispożizzjoni li kont qed nirreferi għalija mhijiex direttiva u regolament li tapplika direttament fl-istati membri kollha ħames il-556 tal-2013 fuq l-użu ta' annimali għal skopijiet mhux kummerċali. Ġvet nitkellem jew inkella anzi trasport tal-annimali għal raġunijiet mhux kummerċali. Għaw xi ħadd jitkellem? Naddi l-kelma mela lura lill-petizzjonanti. aħna nitolbu li speċifikament l-annimali li jiġu fit-toroq jiġu inklużi fl-artiklu 13 tat TFU. Għaliex dawn huma eh, annimali li huma eh, kreaturi senzjenti. Hemm bżonn li ninkludu dawn il-kliem preċiżi ġifieri l-annimali li jiġu fit-toroq Aħna iva nipretendu u nitolbu l-appoġġ tagħkom kif ukoll aħna verament apprezzajnieh, napprezzaw l-appoġġ tagħkom, napprezzaw l ta' stati membri oħra, l-appoġġ ta' stati membri oħra u ta' petizzjonanti oħra li huma preżenti hawnhekk. U aħna nixtiequ nitolbu wkoll il-Kummissjoni sabiex jekk jogħġbok ejjew eh, il litwania għal missjoni ta' sejba tal-informazzjoni E, u sejba tal-fatti. Jina ċerta li tkunu sorprizi. Grazzi ħafna l petizzjonanti tal-li kontu maħna l-lum wara li smajt li l-petizzjonanti kif ukoll il-Kummissjoni Umbat wara li smajna, wara li tkellimna fuq ħafna petizzjonijiet li kellhom l-istess suġġett, e, ġviri it-trattament tal-annimali e, li jiexu fit-toroq, Eh, aħna nixtiequ nħallu miftuħ dan din il-petizzjoni f'din il-pakett ta' proposti l kunsil tal-Ewropa tal-petizzjonijiet kollha fuq l-annimali abbandonati u trattament ħażin tal-annimali, aħna nibatu dan kollu lil kunsill għalhekk nħallu l-petizzjoni miftuħa sakemm il-kunsill wieġeb. Issa dwar din l-aħħar talba għaliex jiena dejjem ehm, nħu gost nispjega, l-aħħar talba li ikun hemm missjoni lil ehm, biex ikun hemm żjara fil-Litwanja huma l-koordinaturi li jiddeċidu il-rappreżentanti ta' kull grupp parlamentarju fejn sa ottubru bejn ottubru l-lum aħna deċidejna il-missjonijiet kollha tal-2020, ġifieri aħna diġà deċidejna il-missjonijiet kollha li ħankunu qegħdin nagħmlu din is-sena. U għalhekk din hija petizzjoni li intom tridu tagħmlu fil-gruppi sabiex is-sena d-dieħla meta nalqu dawk ta' din is-sena ġbiri għall-2021 ikolkom din il-talba li tagħmlu missjoni. Imma miex xi ħaġa nistgħu niddeċiduha aħna. Għalhekk, grazzi ħafna tal-li kontu għaw u din hija deċiżjoni li ħanħalluha miftuħa. Naddu issa l-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. Il-punt 29 hija petizzjoni li ġiet ippreżentata mis Sur Xager li huwa Ġermaniż, eh, il-petizzjoni hija 823 tal-2013 fuq il-dispożizzjoni li permetti li klib jinqatlu fid-Danimarka. Mela, jidher li l petizzjoni mhux jataw mela ngħaddi il-kelma lill-Kummissjoni, Sinjura Kirsten von Hagen. Iva, grazzi. U anka f'dan il-każ jiena nista' biss nirrepeti dak li diġa qed. Anka f'dan il-każ, il-Kummissjoni m'għandha l-ebda kompetenza Nix infakkarkom il-linji gwida tal-WHO li tagħti serjetà ta linji gwida fuq il-kontroll tal-popolazzjonijiet tal-annimali li jiġru fit-toroq. U nixtieq infakkar li l-identifikazzjoni u r reġistrazzjoni tal-klieb u l-kontroll tal-kemm jitwildu klieb ċertament hija miżura ta' kontroll importanti. Fil-linja gwida Infakru wkoll nsemmu wkoll miżuri paralleli għal kontroll tal-popolazzjonijiet tal-annimali li jiġu fit-toroq. U l qtil tal-annimali mhijiex strateġija konklużiva U bħalma diġa semmejt, eh, xorta waħda fidejn l-istati membri bħala firmatarji u parti mill-organizzazzjoni jridu jiddeċidu huma kif jistgħu eh, idaħlu fis seħħ l-organizzazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet internazzjonali fuq it-territorju tagħhom. Il-Kummissjoni se tkompli tappoġġa il-ħidma tal-OAI. E. Thank you. Does uh, someone of uh, Grazie ħafna, mela xi stati membri li xtieq għaw xi membru ta' din il dan il-kumitat li xtiq jitkellmu? Ja, vielen Dank. Ähm, nur ganz kurz dazu, ich würde... Iva, fil-qosor ħafna? Jien ukoll nissuġġerixxi l-istess proċedura li aħna segwejna għal petizzjonijiet li ddiskutejna qabel, ġifiri li nżommuha miftuħa. Iva, grazzi. Id-Danimarka hija fost 18 stat membru li huma membri tal-Kunsil tal-Ewropa ġifiri fuq eh, il-Konvenzjoni fuq l-Annimali Domestiċi għalhekk irridu jħossu ċertu obbligu, anzi jitwettqu l-obbligi tagħhom. Għalhekk irridu l-ewwel nagħmlu investigazzjoni fuq dan is-suġġett għalhekk il-proposta tagħna hija li l-petizzjoni ħalluha miftuħa u nitolbu l-Kommissjoni għal tweġiba bil-miktub għaliex aħna smajna li din il-petizzjoni ma ġietx mibawta lill kummissjoni Imma nixtiequ li nibatuha. U qed nistennew li nirċievu t tweġiba bil-miktub minn ħatakom. Mela jidher li m'hawnx oġġezzjonijiet. Tajjeb wisq. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda Il-punt 30, petizzjoni 443 tal-2018 ta' Marco Giovannelli li għanda 80.000 firma fisem il-Future for Wildlife. dwar it-talba l-adozzjoni tal-leġislazzjoni speċifika l-protezzjoni u ġestjoni tal-annimali tal-kumpanija domestiċi u li jgħixu fit-triq fl-Unjoni Ewropea. Hemm ukoll il-petizzjoni 167 eh, tal-2017 minn eh, persuna ta' ċittadinanza Ċipriotta dwar il-ħolqien mingħajr minn ta' awtorità tal-Unjoni Ewropea responsabbli għall benestri tal-annimali. Mela l-ewwel petizzjonant mhux jaqtaw. Imma għaw it-tieni petizzjonant u xek. Inti qed tirrappreżenta l-petizzjoni 167? Iva. Jiena ċipriotta, kġ. Grazzi jiena ċittadina minn ċipru, jiena Catherine Girali jina ċittadina privata ma net nirrapprezenta l-ebda eh, organizzazzjoni jina edha għaw bi frustrazzjoni eh, minn kull darba li nżur Franza, Spanja, eh, Ċipru, Spanja, l-Greċja u l-Italja fejn hawn l-annimali li ma, ma nistaw namlu xejn għal-jom. Eh, u nħoss ċertu uġġieħ u wisset nifhem li mem l-ebda li tista' tipproteġihom u jiena min qed nara xejn li ħajjiġi maħluq dal-waqt u jiena jiddispjaċini ħafna għal dawn l-annimali. Għalhekk jiena qedaw sabiex nissuġġerixxi assoċjazzjoni tal benestri tal-annimali fuq livell Ewropew sabiex ngħinu lill-annimali fl-Ewropa palma qal maħatma grandi il-kemmija eh, kbir, kemmu kbir ġens u l-progress morali nistaw niġudikaw mill-mod ta' kif l-annimali jiġu trattati fl-Europa ħna fallejna manna lebda ehm, kobor pala eh, bħala għaqda sfortunatament. U realtà illum hija il-kontra l-annimali fl-Unjoni Ewropea jiġu abbużati fuq livell ta' kuljum u anka rajna ir-ritratti ta' ta' din is-sitwazzjoni nikta tistgħu taraw l-ritratti hawnhekk tiegħi huma eh, zar, eh, meta mqabbel ma' ħatti ma' l-ritratti ta' ħaddieħor dawn huma kważi xejn għawel qtatis li ġew valenati ma nafx tibta ta' nisaw f'dawn il-pajjiżi ma' din hija l-verità dak li għandkom qudiemkom l-annimali anka feroċi, slavaċ, kif tista' titratta annimal salvaġġ b'dan il-mod? Ma jistax jiekol, ma jista' jagħmel xejn. U dan jgħid xi ħaġa dwar il-karattru ta' dawn in-nies u inta tajdulna li m'hemmx leġislazzjoni biex nipproteġġu l-annimali, jiddispjaċina ħafna dwar dan. Mela dan kif jaffettwana is-saħħa u sigurezza l-annimali eh, morda jinsabu viċin l-iskejjel, l-hotels, ristoranti qegħdin jitolbu l-ikel u il-ken. Jiena nħossni bħalma jħossuhom il-ċriżi meta jgħidulhom li jiklu l-annimali. Is-saħħa psikoloġika kull darba li noħroġ meta mmur eh, fuq pereżempju gżira eh, nara dawn il-tates u jekk ma narahomx naf li mhux għax qed jieħdu ħsiebhom imma x'qatluhom. Is-sitwazzjoni eżistenti l-Unjoni Ewropea saraħ fuq il-karità eh, l-individwi, l-NGOs li jimlew forsi l-Facebook jew l-Instagram fuq livell ta' kuljum, għasat nimmur fuq Facebook jew fuq Instagram, għax tant il imnikta għal mod ta' kif nitrattaw l-annimali, hija verament tal-mistħija u l-gvernijiet Ewropej x'jagħmlu xejn E, fl-aħjar kas jkollhom santwarju mbagħad wara ftit joqtlu joqtluhom għax ma jistgħux jagħmlu ġestjoni tas-sitwazzjoni. Hemm xi ftit e, fondi imma qed nitkellmu fuq madwar 3000 għal kull assoċjazzjoni fis-sena inkredibbli. Is-soluzzjoni hija il-mudell tal-RSPCA li hija liżjed organizzazzjoni ta' benessri tal-annimali li ila teżisti 200 sena ila teżisti bdiet mill-Renju Unit u eh, ġiet eh, waqfa biex tifaċċa il-sfida sabiex il-pubbliku jirrikonoxxi li l-annimali ħossu mhumiex sempliċement komoditajiet għall-ikel trasport u l-isport. Sent mitej sena wara fl-Ewropa ħafna miċ-ċittadini qegħdin jiffaċċaw dawn il jitrattaw dawn l-annimali povri annimali b'dan il-mod bħala ikel, trasport jew sport. Eh, Ikollom ħmar, eh, jużaw ħal 20 sena, u mbagħad meta jispiċċa jixxieħ jitfgħu ħal-isfel minn fuq irdum mandom lebda pratikament ma nistaw namlu xej għalix miex kwistjoni legali. U kullħat jagħmel li jrid skont dak li kollu aptit. L-Assoċjazzjoni tal-Benessri tal-Annimali tista' toħloq infrastruttura simili tal-RSPCA fejn hemm ċentru ċentri f'żoni fil-pajjiżi fejn hemm staff fejn huma responsabbli biex ineħħu l-annimali mit-toroq u anka minn sitwazzjonijiet perikolużi, eh, isewuhom, jieħdu ħsiebhom meta jkunu morda u jgħinuhom biex jiġu adottati u jisibulhom dar. E, jista' jkun hemm eh, ċertu appoġġ disponibbli bħal Erasmus, jiena diġà tkellimt ma' ħafna veterinari huma interessati li jkooperaw ma' l-Erasmus ma' jiswilhom xejn sabiex ikollhom studenti li jistgħu jgħinuhom kif ukoll NGOs, NFPs, volontira, jiena waħda minnhom, jiena eh, qed inħallas biex inkunaw illum għaw ħafna nies li huma bħali u din tista tiswa verament xej għal kull ċittadin Ewropew, forsi 10 euro kull wieħed fis-sena. U jkun hemm din l-assoċjazzjoni kif ukoll l-Assoċjazzjoni ta' Benessri tal-Annimali tista' teduka wkoll it-tfal għax sfortunatament il-ġenituri l-om dawn il-twemmin ħażin li l-annimali huma maħmuġin u nirridu ngħinuhom biex jifmu l-annimali huma ħelwin huma ġentili u jistgħu jgħinuhom jikbru. xtaqt nurikom eh, xenarju eh, ideali mal-video mhux qed jaħdem meta jitwildu fuq il santwari tal-annimali majjali nizer, eh, volpi, eccetera li jitrabbew dawn is-santwarji. Jekk għandkom mistoqsijiet jiena weġibhom wara, grazzi. For your presentation. And now we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 Mela, għan semmi xi ħaġa li inti semmejt. Jina għatmet li fl-Unjoni Ewropea m'hemmx dispożizzjonijiet għal dak li huwa l-protezzjoni tal-annimali jeżistu. Meta għamilt l-intervent tiegħi jiena għet illi fejn għandhom x'jaqsmu eh, klip li jiġru barra m'hemmx bażi legali biex tilleġisla Dak li provajt ngħid jiena. aħna qegħdin inħarsu lejn dawn il-petizzjonijiet u dan il-punt tal agenda anke f'dawl daqsxejn iktar ġenerali u għalhekk jiena xtaqt insemmi din l-istrateġija fuq il-benesseri tal-annimali bejn 2012 u l-2015 fejn numru ta' miżuri ġew eh, anzi kienu soġġetti għal dispożizzjonijiet fuq livell Ewropew u bħalissa qegħdin nagħmlu evalwazzjoni ta' din l-istrateġija u illi nipprovaw naraw x'inhu l-impatt ta' dawn il-miżuri. X'kien l-impatt anzi? Aħna nassumu illi se jkollna r-riżultati sar-rebbija ta' din is-sena Umbagħad ta' bażi ta' dawn ir-riżultati sa nħarsu lejn liema miżuri addizzjonali se jkun hemm bżonn. aħna fil-Kummissjoni ma nistawx nibdlu l-artiklu 13 tat trattat. Aħna nistaw naħdmu għabbażi tal-bażi legali illi itina l-istess trattat. Issa jekk hemmx possibiltajiet oħra dik hija xi ħaġa oħra illi jiena ma nistax nagħti opinjoni f'dwara ġifri jekk ikonniex miżuri addizzjonali, allura għalissa nistennew x eh, x'riżultati aħna nirċievu minn din l-evalwazzjoni u mbagħad naraw il-Kummissjoni l-ġdida il kummissjoni l ġdida il ħidma tagħha qegħdin nevalwaw il-miri tal-Kummissjoni u anke naħdmu dwarhom, però ma nafux x'ħajoħroġ minn dan l-eżerċizzju. Però għal darboħra il-petizzjoni taħt punt 30 nara fl-istess dawl. On floor to members. Issa l-membri. Is-sura ġusta li. Jena ma għax nikkommenta fuq kol, fuq kol petizzjoni, ma għalix ħafna minnhom huma simili ħafna, pero il-problema tal-protezzjoni tal-annimali hija waħda tidher illum bl-aktar mod ċar f'dan f'dan il-kumitat u matul din l-aħħar sija li hija waħda sistematika u li teżisti f'numru kbir ta' stati membri. Bdejna bil-Bulgarija, għal-Litwanja, Danimarka, Greċja, Ċipru. Ġifieri din hija problema reali, problema li hemm ħafna ċittadini Ewropej li qegħdin jagħtu sigħat twal ta' volontarjat jinvestu ehm, flusom sabiex jippruvaw jgħinu daqsxejn u jiena Again, meta nerġa' nisma' lil kummissjoni Ewropea titkellem fuq kompetenzi, titkellem fuq limitazzjonijiet, il-Kummissjoni Ewropea tista' tkun kreattiva ħafna sabiex toħloq pressjoni fuq l-Istati membri. Inna niddiskutu ħafna fuq dak li hemm bżonn, però soluzzjonijiet reali sabiex dawn il-problemi tal-annimali illi m'għandhom l-ebda vuċi ħli fil-vuċi tagħna sabiex nissalvagwardjawhom għadna ma sibniex soluzzjoni għalihom. Għalhekk nappella sabiex din il-petizzjoni bħal petizzjonijiet l-oħrajn tibqa' miftuħa ma mhux billi jkollna petizzjoni miftuħa biss, mhux billi nitolbu biss għalkemm kieku tkun ideali illi anka bħala kumitat tal-petizzjonijiet immorru fact-finding mission f'dawn il-pajjiżi kollha li semmew illum għaliex meta tara dawn ir-ritratti, meta tara dawn ir-realtajiet, joħolqulek qafsa għafsa ta' qalb kbira, però huwa importanti issa li mill-kliem ngħaddu għal fatti il-Kummissjoni Ewropea għandha l-mezzi għad-dispożizzjoni tagħha u żgur illi b'daqxejn aktar ta' kreattività u b'daqxejn aktar ta' ħeġġa, żgur li tista' tagħmel pressjoni ferm u ferm ikbar fuq l-istati membri konċernati sabiex nippruvaw intejbu daqsxejn aktar il-ħajja miskina li qegħdin jgħixu dawn l-annimali. Thank you, Mr. Saliba. Grazie l-Sura Saliba. L-Onorevoli Limes. Si, grazie. Grazzi ħafna President Iva jiena wkoll xtaqt nikkummenta fuq dawn il-petizzjonijiet biex nesprimi l-appoċ tiegħi għal dak li kollu li smajna l-lum wara nofsinhar u dawn tal-petizzjonijiet tal-aħħar b'mod partikolari għaliex is-suġġett huwa suġġett illi qed issir verament importanti qed nitkellmu dwar 100 miljun annimal illi qegħdin jiġġerrew fit-toroq tal-Unjoni Ewropea u li huma esposti għal batija, moħrija u krudeltà ta' kull tip. Ħafna drabi jinqabdu u jinbijaw bħala annimali għall esperimenti l laboratorji għall l-esperimenti tal-kosmetiċi jew inkella um, jittiklu Ehm, għaliex jiġu mitmuwa lill-annimali waqt il taħħom. tagħhom għaw kol raġuni għal mistħija tal-awtoritajiet pubbliċi li jaġixxu b'mod tal-mistħija billi eh, joqtlu popolazzjonijiet sħaħ ta' annimali li ġerrew fit-toroq. Din hija xi ħaġa li irridu namlu ħaġa dwarha u fil-ferma tiegħi anki fuq livell Ewropew għaliex f'ċerti pajjiżi dil-kwistjoni saret verament eh, xi ħaġa urġenti għandha ħafna implikazzjonijiet anki għas-saħħa u l-sigurtà tal-bnedmin u anki għal ċerti speċi protetti ta' annimali u dawn iż-żewġ oqsma huma oqsma ta' kompetenza tal-Unjoni Ewropea għal daqstan tal-Kummissjoni imma sissa il-Kummissjoni il-Kummissjoni għada tinsisti li memx leġislazzjoni fuq dan is-suġġett u li memx mezz ta' kif hija tista' tintervjeni, però hemm mijiet ta' petizzjonijiet li jaslu f'dan il-Kumitat Peti Propju fuq da suġġett hemm eluf ta' ċittadini Ewropej li talbuna neħdu azzjoni biex inwaqfu dan il-flagell. Il-Parlament Ewropew approva riżoluzzjoni li titlob il kummissjoni li tippreżenta proposta leġislattiva biex fl-aħħar jinħoloq qafas leġislattiv xieraq fuq livell Ewropew. Ġifier dan il-Parlament qiegħed jipprova jagħti spinta u jispruna lill kummissjoni biex tagħmel xi ħaġa u il dan il-komitat jaf kemmu suġġett urġenti imma l-komissjoni tibqa tistaħba wara sebaja u eh, il tajt li hemm il-kompetenza nazzjonali imma aħna il-koll nafu illi hemm lok għall azzjoni u kieku kien hemm irrieda politika sabiex tittieħed azzjoni nistgħu nagħmlu ħafna passi l qudiem ħafna progress jiena nittama li l-Kummissjoni Ewropea l-ġdida se tbiddel il-politika tagħha u fl-aħħar se tiddeċiedi li tagħti każ dawk li qegħdin jitolbu iċ-ċittadini li qegħdin jitolbu lill-Ewropa tagħmel xi ħaġa kif jiena nitlob li din il-protezzjoni tibqa miftuħa li flimkien mal-atti relativi għad diskussjoni tal-lum tintbat l kummissjoni Ewropea l-ġdida biex tiġi rieżaminata. Jiena nittama u koll illi fil-kontest tal-Patt Ekoloġiku Ewropew fuq is-suġġett tal-benesseri annimali Jiena nittama illi dan is-suġġett jingħata aktar attenzjoni u illi tinsab marġni sabiex ikunu nistgħu nieħdu azzjoni. Dan għal ġita ċittadini imma anki għall annimali li ilhom jgħixu f'Ewropa fejn m'għandhomx jibżaw midbatija. Uh, no one more request. Now we give two Mela, la mawx talbiet oħrajn għal-kelma nista' ngħaddi il-petizzjonanta għal żewġ minuti biex tikkonkludi. Palma qalet il-Kummissjoni hemm il-liġijiet, però dawn ma japplikawx għal annimali li jiġru fit-toroq. Mela allura m'hemm xejn u xejn qed tgħidli biex tipprotiġihom. Allura min jista' jagħmel xi ħaġa biex tinħoloq din il-liġi? Mhux xogħli xi ħadd irrit jagħmel xi ħaġa jiena mhux qed nieħu pjaċir li qiegħda hawnhekk, jiena qed nipprova ngħin il dawn l-annimali għax m'għandhomx vuċi. Mela, min għandu vuċi? Min jista' jagħmilhom dawn il-liġijiet? Min jista' jgħinha? Jiena nista' nofri il-ħajja iż-żmien tiegħi eh, għalihom. Jiena adottajt tmien annimali mit-toroq u nemmen illi hemm bżonn ta' lajnuna ta'kom. Jiena sa' namel da' kollu li tgħiduli sabiex jiena nagħtihom vuċi. Għandi bżonn xi forma ta' gwida. Grazzi ħafna. Jiena wkoll nitlob lill kummissjoni għal iktar evalwazzjoni illi tqis ukoll il-kompożizzjoni l-ġdida tal-Kummissjoni kif ukoll l-attivitajiet kollha illi qegħdin jissemmew hawnhekk il-patt ekoloġiku, U anka nistgħu nsaqsu iktar mistoqsijiet dwar kompetenzi fil-futur. Allura l-proposta hija illi nibatu għanzi nitolbu l-Kummissjoni l-iktar evalwazzjoni sabiex din il-petizzjoni tibqa' miftuħa u kol. Issa fuq 443 mannix il-petizzjonant The letter from Commissioner Andrukaitis dated Hemm uh... ittra mill-Kummissarju Andrew Kaitis ta' 16 ta' Ġunju tal-2019, pero illi għal darboħra qed titkellem dwar in-nuqqas ta' kompetenza min-naħa tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri fil-verità iva din il-ħaġa trid tibqa' miftuħa wkoll jiġifieri anke petizzjoni 443 jekk m'hawn ħadd kontra u nitolbu iktar evalwazzjoni mill-Kummissjoni naqblu tajjeb nimxu. Next item of the agenda, number 30. Il-punt illi jmiss fuq l-agenda huwa wieħed u tletin, il-petizzjoni 61 tal-2019 imresqa minn Isabella Cavalletti ta' ċittadranza Taljana dwar proibizzjoni fuq is-sajt għal klip il-baħar u fuq il-beħ ta' prodotti derivati mill-istess klip il-baħar. So we have Mela. Il-petizzjonant mhux qiegħed hawnhekk qed isegwi il anzi qed isegwi il-xandira fuq l-internet ta' dan u allura issa nibda billi Inad l kelma l-Sinjura mill-Kummissjoni Katerina Ġanjek. Thank you, Madam Chair. Uh... Grazzi ħafna. Signora President, fissem il-Kommissjoni jiena nixtieq nitkellem dwar dan il-punt dwar il-ġestjoni tal-klip il-baħar b'risposta wkoll għal din il-petizzjoni li qegħdin niddiskutu hemm e, tħassib mill-petizzjonant li qed jinqabdu 100 miljun kelb il-baħar kull sena li qed jaffettwa il-popolazzjoni ta' din l-ispeċi. Il-petizjonat qed jappella wkoll l-iktar trasparenza fl-informazzjoni fil-natura tal-ħut li huwa provdut għall konsumaturi Allura, ħanejt illi aħna nifmu li l-klip il-baħar għandhom rwol vitali fil-bilanċ tal-ekosistemi marini u li huma wkoll vulnerabbli għall attività tal-bniedem fosthom is-sajt, però mhux biss. Hemm ukoll eh, il-fatt illi huma eh, sors ta' ikel li jiswa ftit u għaw ħafna nies jiddependu Eh, fuq dan eh, l-ikel. Hemm iktar minn 500 eh, speċi differenti ta' kelb il-baħar u hemm tnaqqis fil-popolazzjonijiet ta' dawn il-klip il-baħar. Allura għal dan is-sajt mhux sostenibbli huwa problema li jrid jiġi indirizzat. Irridu nżommu f'moħħna wkoll illi hija problema limitata illi l-istoks ħafna minnhom huma f'saħħa u fis-saħħa huma b'saħħithom u hemm ammont tajjeb tagħhom. Aħna inħarsu lejn il-klib il-baħar bħala riżorsa marina u anzi marittima u l-mira tal- politika komuni tas-sajt hija illi eh, jerġa' jkun hemm eh, anzi li nżammu l-istokkijiet tal-popolazzjonijiet ta' eh, b'saħħithom li jkun hemm kwantità tajba. Hemm ukoll sitt oqsma ta' azzjoni l-ewwel il-ħarsien u l-konservazzjoni ta' dawk l-ispeċi li qegħdin f'periklu. Dan mm, fejn hemm proibizzjoni għal sajt għal dawn it-tip ta' speċi u jew inkella jiġu sparkati fuq l-art. Numru ta' speċi huma mħarsa jew minħabba limiti fuq il-qabdiet jew inkella anke proibizzjonijiet Għandna wkoll eh, proibizzjoni eh, fuq il- of the species biex eh, titħet il-pinna tal-istess kelb il-baħar u dan jaffetwa wkoll il-qabdiet sekondarji. Il-sajt għandu jsir b'mod sostenibbli. L-Unjoni Ewropea għandha numru ta' miżuri tekniċi komprensivi li tipproteġi l-ispeċi tal-kep il-baħar, projbizzjonijiet li jintużaw driftnets, per pereżempju fil-Mediterran, eh, illi jkun hemm tamir aħjar eh, għas-sajt u anke li tiġi limitata l-qabda sekondarja. hemm bżonn ukoll li tiġi żviluppata teknoloġija aħjar eh, f'dan il-qasam. Hemm ukoll il-ġabra tal-data dwar il-ġestjoni tal-istess klip il-baħar huwa kruċjali li nkomplu ninvestu fid-data xjentifika biex nappoġġjaw il-ġestjoni u anke teħid ta' deċiżjonijiet hawnhekk eh, għandna il-fondi Ewropej għal dan. u mbagħad Hemm ukoll regoli nazzjonali u internazzjonali u hawnhekk l-isforzi tagħna jaħdmu fuq l-implementazzjoni korretta tal-regoli rilevanti. U mbagħad punt ieħor iċ-ċertifikazzjoni tal-prodotti hemm numru ta' regoli fuq livell Ewropew fejn għandhom xaqsmu traċċabilità biex il-konsumaturi nataw l-informazzjoni adattata u b'mod trasparenti. L-awtoritajiet nazzjonali biex tgħinu fil-ħidma tagħhom il-Kummissjoni qed tieħu miżuri biex issaħħaħ eh, dawn il-miżuri fuq traċċabilità. B'appoġġ għanna u koll strumenti kummerċjali, il-konvenzjoni, eh, il-CITES, tati eh, ħarsin għal speċi medda minn sfruttament żejjed eh, permezz ta' limitazzjonijiet kummerċjali fejn dawn jorbtu tajjeb huma konformi ma' regoli ta' WTO. Apparti minn hekk, il-Kummissjoni qiegħda tippromovi eh, l-evidenza xjentifika ta' abdiet illi jaqaw taħt l-RFMO. Uh, strict Finns Naturally Attached Policy. Um, the year 2019 Fl-2019 kellna eh, l-10 anniversarju tal-pjan tal-konvenzjoni eh, dwar il-ġestjoni tal klip il-bahar u kienem talba biex il-Kumitat Ekonomiku jħares lejn l-implementazzjoni ta' dan il-pjan kif ukoll l-aspett ta' short fining eh, fil-Unjoni Ewropea u anka lil U dan sa jservi bħala linja gwida l-eżerċizzju tal kummissjoni minn dan il-punt il qudiem U għalhekk issa nista' nikkonkludi aħna nappoġġjaw Firstly because uh, the current EU legislative framework Il-Kummissjoni għadha ma tistax eh, tabboġġa eh, proibizzjoni jista' jsiru miżuri għal ġestjoni aħjar, speċjalment dawk l-ispeċi li huma medda u anka biex ikun hemm monitoraġġ aħjar tal-kummerċ skont eh, il-kriterji li hemm bżonn. Dan biex kollox jibqa' sostenibbli u anka legali. Apparti minn hekk il-Kummissjoni tqis illi l-regoli tal-Unjoni Ewropea diġà jiżguraw illi l-konsumaturi jirċievu eh, informazzjoni ċara u mhux ambigwa ma speċi qegħdin jixtru minn fejn tinqabad din l-informazzjoni l-konsumatur jista' jagħmel deċiżjoni aħjar. Niżgurakom ukoll li l-Kummissjoni sa tkompli taħdem għal għal eh, tkompli taħdem favur din eh, l-informazzjoni li jkun hemm anke konservazzjoni aħjar kemm fl-Unjoni Ewropea u anke li lin sa tkompli wkoll eh, tippromovi projbizzjoni fuq shark finning u anka il-prodotti li joħorġu minn dan biex dan ma jkunx detrimentali għal konservazzjoni tal-popolazzjonijiet tal-klieb il-baħar. Thank you, Mrs. Janjak. Grazzi lill komissjoni Issa ħaniftaħ il-kelma lill membri Sir Bushman. Grazzi. Sfortunatament il- il-Sinjura President mhux qiegħda hawnhekk u hija ħasra 70 miljun kelb il-baħar jinqatlu u jinqatlu b'mod krudili għal pinna tagħhom il- fil-verità dak li jkun hemm bżonn, u mbagħad il-kumplament tal-annimal jerġa' jintrema lura fil-baħar wara li tkun inqatat il-pinna. Din l-attività trid tikkundanna b'mod totali. L-annimali ma jistawx jirreġeneraw mingħajr għajnuna. Il-biodiversità hija importanti wkoll irridu naħsbu fiċ-Ċina, fl-Indja, jekk intom taħsbu li biss huma dawn eh, huma biss dawn iż-żewġ pajjiżi li jieħdu dawn il-prodotti mhijiex verità anka fl-Ewropa stess. Illi għandna tort hawnhekk. Għaliex aħna nużaw u nixtru dawn il-prodotti, hemm bżonn illi aħna namlu dak illi nistgħu sabiex ikollna rwol prinċipali biex anka qnejnu eh, lil dawn l-annimali u għalhekk jiena nappella biex din il-petizzjoni tinżamm miftuħa. Grazzi. Is-Sinjor Evi. Grazzi, Sinjora President, jiena naqbel 100% mal-kollega Martin. Għax fil-fatt, miss, wieħed mill-punti li verament ix-xukjani, ġviri, il-qtuħ tal-pinna, li tiġi użata mm, biex tittikel għal dawn il-famużi eh, sopop tal-pinen, unbat l-annimal jindefa jirġa fil-bahar biex imut bil-mod eh, verament krudili bil-mod u eh, bħafna ġieħ. Umma mux daw biss anka il-11.000 speċe li jiġu maqtula fissija għal raġunijiet ta' ikel ma mux biss diversi raġunijiet u dan l-annimal din il-ħuta qed tiffaċċa riskju ta' estinzjoni li hija dejjem aktar konkreta u minkejja il-fatt li llum il-Kummissjoni għamlet ilna lista ta' proposti tajbin ta' affarijiet li jistgħu jsiru fil-ġejjieni jiena xorta waħda nħoss li din il-petizzjoni trid tibqa' miftuħa biex nagħmlu monitoraġġ ta' l-effiċenza ta' din l-inizjattiva minn hawn sal-ġejjieni imma b'mod partikolari rridu niftakru Jiena personalment naqbel anka li nintroduċu projbizzjoni ta' sajt tal-klip il-bahar u kummerċ ta' prodotti li ġejjin mill-klip il-bahar imma mod partikolari u naħseb naħseb dwar kemm hu utli li nżommu il-petizzjoni miftuħa jiena tal-idea li għandna bżonn ta' aktar kontrolli ħafna iżjed ibsin, aktar trasparenza fuq it-tikketti fil-beħ ta' prodotti tal-sajt. U dan jippermettilna li nkunu nistgħu nagħmlu monitoraġġ l attività fil ġejjini għalhekk jiena nixtieq li l-petizzjoni tibqa' miftuħa tintbagħat lil kumitat tas sajt e, biex ikonna e, opinjoni kif ukoll biex ikun hemm e, informazzjoni fuq il-benestri tal-annimali. Grazzi. Thank you. Grazzi, Signora Evi. Jidher li mawħat iktar. Mela, peress li il-żewġ membri tal kumitat Peti illi tkellmu ippproponew illi din il-petizzjoni għandha titħalla miftuħa Kellna proposta inizjali biex nal peress li għanna tweġiba dettaljata minnant il-Kommissjoni ma naħseb illi miex dettaljata bizzejiet għalix il-membri edin joġġezzjonaw għalek eh, naħseb illi għadbaqalkom ħafna xtamlu sabiex ikunem aktar trasparenza fuq din il-kwistjoni biex tagħtu aktar informazzjoni eh, u biex tikkonvinċuna illi m'hemm ebda teddida għal klieb il baħar Għalhekk naħseb illi issa rridu niddeċidu illi nżommu miftuħa l-petizzjoni u nitolbu lill kummissjoni biex tieħu passi ulterjuri. Tajjeb hekk? Proset, grazzi. Issa ngħaddi għal petizzjoni li jmiss, il-petizzjoni 32, il-presidenta edha Lura Mana, Dwar nofsinhar it-tajjeb mill-ġdid il-petizzjoni 354 barra 2019 imresqa minn Joan Simone Pons ta' ċittadinanza Spanjola fisem l-Assoċjazzjoni Agrarja tal-Bdewa Zazax tal-Baleariċi dwar l-estensjoni ta' żoni ta' protezzjoni speċjali għall safar fil-Gżejjer Baleariċi fi Spanja natu meħba lil petizzjonant għandkom ħames minuti sabiex tippreżentaw il-petizzjoni tagħkom wara jitkellmu l-membri tal-kumitat u mbagħad ikolkom żewġ minuti oħra biex tikkonkludi. Għaldaqsant meħba u natikom il-kelma għal ħames minuti. Mela, grazzi, Sinjura President u membri tal-Parlament u ta' din dan il kumitat Mela, minn Azaha Baleare, saħna manna xej kontra il-sistema tal-protezzjoni tal-asafar għanna nafu li din importanti għal-biodiversità għall-avolja eh, ftit eh, eh, bdiewa fl-Europa illi verament jixtiequ ikunu f'waħda minnhom vera illi dawn iż-żoni speċjali ma jxekklux l-attività agrarja tradizzjonali imma lanqas ma jispronaw il-modernizzazzjoni tal-agrikoltura l-attivitajiet tradizzjonali ma jżidux idħul għal bdiewa u laqas tejbu il-ħajja ta' dawn il-bdiewa. Anzi, jizommu kollox, iwaqfu il-modernizzazzjoni, l-infrastruttura ġdida, sostituzzjoni ta' ċertu uċuħ ta' raba, boħrajn li huma iktar eh, ta' liħ il-nuqqas ta' dħul għal bdiewa li hija kkawżata minn dawn it-trepas Eh, hija li twassal għal bdiewa li jitilqu mill dawn iż-żoni rurali, xi ħaġa li diġà hija problema fiha nfisha f'Majorka, imma dawn ma jwaslu ebda benefiċċju dirett għal il-bdiewa u r-raħala li jgħixu fihom għalhekk naħseb illi taqblu mija illi f'din sitwazzjoni hemm bżonn illi eh, din il-żona speċjali ġdida li tħabbret issa mhijiex ġustifikata u um, taqa taħt dawn il-dokumenti li prezentajna ma' din il-prezentazzjoni l-gvern tagħna fil-2017 fetaħ dossier biex ehm, jiftaħ zoni speċjali għal protezzjoni tal-annimali. Sallum dawn iż-żoni ddekjarati żoni speċjali huma mafterini tal-foresti fil-montanji ehm, li m'hemmx possibilità li jkun hemm jiġu żviluppati jew li jkun hemm modernizzazzjoni tal-agrikoltura fihom kien hemm biss dokument iffermat mill-Konseljerija tal-Ambjent u ma kien hemmx dokumenti xjentifiċi li kien jgħidu jindikaw kemm kien importanti li dawn iż-żoni jitqisu bħala żoni partikolari, ma' dokumentazzjoni kien hemm biss referenza għal gwidi turistiċi għal għażjar tal-asafar. li inkludu kommenti bħal per eżempju fl-2016 Eh, kien hemm annimali dejn waħda ta' dawn il-żoni u anki hemm katalogi ta' dawn il żoni mingħajr ma hemm opinjoni xjentifika li huma bbażati fuqha dawn il żoni laqas kienu jagħmlu parti miż-żoni importanti għal la assafar stabiliti minn Sejo bad Life li servu bħala referenza għal żoni speċjali ġodda. Il- Ir-rapport qed il- mela dawn il-żoni jintazlu b'kapriċċ mingħajr ebda ġustifikazzjoni ħafna allegazzjonijiet ġew ippreżentati eh, li jagħmlu referenzi um, partikolari għal dak li għadni kif għat l-amministrazzjoni fid-dossier tagħha rikonoxxiet illi m'hemm ġustifikazzjoni u ħtieġa ta' rapporti tekniċi ġodda illi jgħidu jikkontestaw dawn l-osservazzjonijiet illi saru, ma dawn ir rapporti ma sarux il-funzjonarju li firma eh, l-itra eh, firma propja għaxriet u kien jitlob, kien hemm bżonn li kun hemm bażi iktar teknika għal dan id-dossier u l-komunità, il-soċjetà ċivili li ġiet affettwata minn dawn l-affarijiet kollha qatt ma ġiet ikkonsultata. Issa ftit din is-sitwazzjoni aħna minna talba quddiem il-qorti li qed tiġi issa pproċessata u għamilna dil-petizzjoni wkoll din it-talba, din it-talba ġudizzjari aħna ressaqna rapport indipendenti li dan ir-rapport konkluda illi l-informazzjoni li fuqha ġiet iddikjarata din il żona speċjali ġdida m'hemmx informazzjoni bizzejja dwarha li tiġġustifika. U ma nafux laqqas jekk dawn il żoni li ġew identifikati u mhix tajbin ħaġa waħda inti importa li titkellem ftit iktar bil-mod għax l-interpreti mhux qed ilaħqu miegħek. Iva li x'ħames minuti huma ftit wisq jgħid il-petizzjonant Por todo ello, nosotros pedimos al gobierno. Aħna nitolbu lill-gvern tagħna li dawn iż-żoni speċjali dikjarati jridu l-ewwel qabel kollox isiru studji bioloġiċi u xjentifiċi li u li jgħidu mbagħad jekk dawn iż-żoni u miex idonija l-protezzjoni tal-ispeċi illi rridu nipproteġu fihom jew inkella u x'kapriċ mhux ġustifikat jew inkella huma prodotta xi ħaġa li tixtieq tagħmel l-amministrazzjoni. Aħna nitolbu lil dan il-komitat illi jgħid illi din il-petizzjoni tinfetaħ u tibqa' miftuħa illi tintalab id-dokumentazzjoni eh, xjentifika kollha li teżisti fid-dossier tagħhom tal-gvern tagħna li permezz ta' din l-informazzjoni ġiet ġustifiċew ġustifikati dawn iż-żoni speċjali u forsi wkoll iżuru eh, il-gżejjer Baleariċi sabiex xaraw bajnejkom dawn l-affarijiet.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 Grazzi ħafna. Mella grazzi, Signora President. il-petizzjoni għandha data ta' ottubru ta' l-2019, issa għadna kif tallimna eh, xfija. Mella il-Kummissjoni konkludiet li għabbażi tal-informazzjoni disponibbli ma kienx hemm u għat memx evidenza illi dawn li żoni speċjali mhumiex se jissodisfaw il-kriterji xjentifiċi għall-għażla ta' dawn iż-żoni. Id-direttiva għall safar titlob li l-istati membri jiklassifikaw il-territorju mhux xirqa għal pala zoni fejn jissir konservazzjoni ta' ċerti speċi ta' la safar dawk li jiexu mek permanentement u anki dawk li huma jagħmlu tal-passa fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għalu illi l frontieri ta' dawn l-SPAs għandhom jiġu identifikati biss għabbażi ta' kriterji ornitoloġiċi u memm ebda prova li dawn il-żoni speċjali fil-gżejjer baleariċi mhumiex se jissodisfaw dawn il-kriterji. Per eżempju, ħafna minn dawn il-żoni speċjali eh, huma uh, importanti għal ċertu speċi ta' ajklit uh, eh, illi il-pjan protezzjoni tagħhom ġiet iffinanzjata taħt il-programm LIFE u l-awtoritajiet kompetenti tal-Gżejjer Baleariċi qalu eh, li se klassifikaw dawn il-żoni speċjali jew inkella li kabru eh, żoni speċjali eżistenti fil-kuntest ta' dan il-proġett LIFE fuq il-tħassib tal-petizzjonanti fuq il-limiti imposti fuq il-bdiewa u l-agrikoltura u l-foresterija, il-Kummissjoni ta' li Lat adottat mill-Gvern għal ehm, l-identifikazzjoni ta' dawn il-gżejjer ma tagħmilx limiti għall-użu tradizzjonali ta' dan it-territorju ta' dan Dan il għat jitlob anzi li l-agrikoltura u l-attività ta' l-attività agrikola għandha titkompla fl-istess żoni. Din il-ġestjoni ta' dawn iż-żoni se jevita limitazzjonijiet bla bżonn ta' l-użu ta' dawn iż-żoni u d direttivi tal-habitats u tal safar ma jajdux illi ma jistax ikun hemm żvilupp f'dawn iż-żoni jew fihom u anki madwarhom huma jitolbu li dawn l-iżviluppi jkunu kompatibbli mad dispożizzjonijiet tal-protezzjoni tal-ispeċi u l-habitats illi għalihom ġiet mażula din iż-żona il kummissjoni taf li il-Fond Ewropew għal l-Iżvilupp Rurali jista' jikkontribwixxi għal finanzjament tal miżuri frabta ma' Natura 2000 bħal pereżempju Eh, il-protezzjoni ta' ekosistemi u anki jipprovdi għal kompens għal telf ekonomiku minħabba limitazzjonijiet legali li jemanaw mill-designazzjoni ta' Natura 2000 dan il-kompens jista' jingħata bbażi ta' lażliet nazzjonali dwar l-użu tal- Fond Ewropew għall-Agrikolturu għall-Iżvilupp Rurali. Il-Kummissjoni taf li l-awtoritajiet Spanjoli batu l-informazzjoni dwar dawn iż-żoni speċjali l-ġodda u l-estensjoni tal-żewġ żoni speċjali eżistenti fl-aħħar informazzjoni li batu biex aħna naġġornaw id-database ta' Natura 2000 f'Diċembru ta' sena li għaddiet u din id-data li kienet tinkludi informazzjoni dwar l-ispeċijiet u l-popolazzjoni tagħhom f'din iż-żona se tiġi pubblikata fil-ġimgħat li ġejjin għal-ħabta ta' Marzu fil-viewa ta' Natura 2000 u l-pubbliku jkun jista' jara din l-informazzjoni. Il-Kommissjoni ħadet nota tal-informazzjoni li waslet inna l-biraħ l 20 ta' jannar, rapport minn eh, esperti ta' aktar minn 100 paġna din l-informazzjoni se neżaminawa għan analizzawa fil-ġimgħat li ġejjin. Il-Kommissjoni tfakkar li l-awtoritajiet nazzjonali li jistgħu wkoll jiddeċiedu huma illi jiddedikaw ċertu żoni speċjali li lin minn dak li huwa mitlu fil leġislazzjoni Ewropea biex jikkomplementaw in-natura 2000. Danna jiġri madwar l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri għandhom kull seta illi għamlu dan. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa nagħti l kelma l sinjura Estaras. Iva, grazzi ħafna mela l-ewwel net nirringrazzja lill petizzjonant li rappreżenta l-Assoċjazzjoni Agraria Jovenes Agricultores de Baleares. Issa qed jgħidu li l-proċediment biex tiġi dikjarata żona speċjali huwa korrett. Issa dawn iż-żoni speċjali eh, u dawn il-ġodda li ġew dikjarati fil-Majorka saru minna rebda studju tekniku jew xjentifiku u laqqas għal dak li huwa taġi tal-lasafar. Għalhekk sar dan l-appell mill-banda l-oħra, jiena ma naqbilx mal-Kummissjoni meta tajt li l-attività eh, agrikola mhijiex imxekla, le hija imxekla, għaliex eh, ma memx tħul bizzejiet għal bdiwa iż-żgħażagħ ma jitħajrux u għal daqstant l-art u territorju jiġi abbandonata l fil-każ tal-bdiewa eh, dawn qed jiġu preġudikati bil-kbir għaliex eh, dawn il żoni qegħdin jiġu abbandonati u eh, ta' meħsara żona speċjali għal protezzjoni tal-asafar meta tkun qed twaqqaf l-attività agrikola u timpedixxi l bdiewa jaqalgħu lejxin tagħhom minna. Naħseb li din il-petizzjoni għadha tħalla miftuħa, nitolbu lill gvern li jagħtina dawn ir-rapporti. Il-Kummissjoni qalet li għandha rapport ta' mit paġna ħanaraw issa naraw Eh, jekk eh, hemmx argument favur illi dana kien verament kapriċ ta' xi konsillier partikolari u hemm min ma jaqbilx miegħu jiġifieri din hija suġġett iktar politiku milli xjentifiku l-petizzjoni ħallu miftuħa nitolbu aktar informazzjoni u fid-dawl ta' dan u mbagħad fil-futur niddeċiedu. Aħna eh, nafu illi il- il-petizjonant talab illi namlu zjara, per huma l-koordinaturi illi jiddeċidu fejn immorru għal dawn iż-żjajjar, pero dana huwa qed e, jirrappreżenta wkoll lil-bdiewa fil-Gżejjer Baleariċi, pero e, għalhekk e, dak kollu illi aħna naraw fir-ritratti ta' dan din iż-żona hija dovut għall-attività tal-bdiewa. tal, tal u għalhekk aħna rridu għandna bżonn ta' aktar informazzjoni biex eh, naraw eh, xi studji hemm tekniċi, xjentifiċi u anki dwar il-benessri tal-annimali. Signora Svalakov. Grazzi, Signora Monserrat. Jena naqbel mal-kollega għaliex għandna l-istess eh, problemi bil-natura 2000 fil-Bulgarija. Għandna problema enormi l-NGOs illi jagħmlu proposti il-gvern japprovom mingħajr ma ma, ma jkun hemm ebda diskussjoni jew Jiena ma nafx għalfejn ċerti zoni, ċerti bliet huma f'natura elfejn ma nafx ma l-kriterji. Sempliċement xi ħadd ikun ħolom u jiddeċidi illi jinkludi dawn iż-żoni f'Natur 2000 mingħajr ma jifhem eżattament x'ikun għaddej hemmhekk u għaldaqstant naħseb il-petizzjoni għandna nħalluha miftuħa. Grazzi ħafna. Aġu saliba. Kemm m'għandix il-kompetenza u m'għandix l-informazzjoni biex immeri l-assessment li għamlet u li għamlet il-Kummissjoni sabiex din iż-żona eh, tingħata l-istatus ta' SPA, però naħseb hija xi ħaġa importanti ħafna li eh, inżommu inżommu bilanċ. Jiena nifhem eh, il-petizzjonarju llum illi jgħidlek illi jisma' żoni li kienu jintużaw għal raġunijiet agrikoli, għal raġunijiet ta' kaċċa llum il-ġurnata f'din iż-żona spiċċaw żoni ta', ta protezzjoni, ġifieri dan il-bilanċ huwa dejjem importanti illi illi jinżamm għaliex f'żoni bħal dawn ikun hemm ukoll ħafna interessi, interessi vari, però ovvjament ġifieri l-Kummissjoni għamlet għamlet ukoll l-assessment tagħha u kif qalet ukoll kif qal ukoll ir-rappreżentant min-naħa tal-Kummissjoni jeżistu numri ta' evidenza f'din iż-żona li imorru kontra anzi jmorru favur eh, il-fatt li ż-żona ġiet iddikjarata bħala żona ta' protezzjoni għabbażi tad-direttiva tad-direttiva Ewropea. Għalhekk naħseb huwa kemm xejn diffiċli għalina naħseb bħala bħala kumitat li niġu hawnhekk illum u ngħidu isma' din il-petizzjoni eh, mandiċ, m'għandix tingħalaq għaliex jeżistu raġunijiet xjentifiċi li ma jsostnux il-fatt illi din iż-żona tingħata dan il-livell ta' protezzjoni. Għalhekk naħseb illi eh, għal dawn ir-raġunijiet huwa diffiċli ħafna li din il-petizzjoni tibqa' miftuħa. Muchísimas gracias. Arakom unaj ninguna Grazie ħafna mela jidir li memx iżjiet interventi minnaħat tal-membri tal-komitat naddi l-petizjonarju zewċ minuti sabiex jala il-petizjoni tiegħu. Iva, grazzi ħafna, Sinjura President, mela l ewwel net skużani għaliex l-informazzjoni waslet tard għaliex aħna batnija meta ħsibna mhux meta qalunna. Il-kriterji ornitoloġiċi huma dawk il-prinċipali jena nixtieq li tara il- ehm, eh, il-proċess kollu taraw kif ġi appro approvat. Memx, um, memx um, rapporti xjentifiċi, hemm gwida tal-asafar, tal-żejjer uh, eh, baleariċi dan intuża biex isiru SPAs ġodda. Il-programm lajfa huwa parti minn dawk il-SPAs li ġew dikjerati bħala pala SPAs l-agrikoltura tradizjonali u etnajda għalli xina nid-dedika ruħi għalek, ifisser faqar u li teħx minn sussidi. L-famużi għajnuniet tal-għajnuna rurali għat ma tintuża, għat ma tasal fil-baljari, għat ma jintużaw. U fl-ħarret najt li l-gżejjer baleariċi għandhom pala perċentwal hija waħda miż-żoni fejn e, l-aktar għanda natura elfej fl-Europa Iġbiri memx ġustifikazzjoni li irridu nżidu l-SPAs għaxek, għax edin taħt, aħna ninsab għax edin taħt, anzi, aħna edin tajjeb dawn l-espież irridu jkunu ġustifikati għax inkella il soċjetà tispiċċa ma tafdax l-amministrazzjonijiet. Ma nistgħux naqblu ma dak li qed jagħmlu l-amministrazzjonijiet għalhekk hemm bżonn li l-petizzjoni tibqa' miftuħa nistudjaw dan is-suġġett, nevalwaw jekk hemm il-kriterji ornitoloġiċi jien aħna maħniex kontra l-SPAs imma li jkunu ġustifikati. Mbagħad wara naħdmu sabiex nagħmlu konservazzjoni tagħhom u mhux b'kapriċ. Grazzi. Grazzi ħafna. Mela wara li smajna petizzjonant, wara li smajna l-Kummissjoni u wara li smajna l-membri ta' dan il-Kumitat huwa ċar li jataw il-petizzjonarju qed jitkellem fuq il-SPAs mhux qed jiddiskuti dwar dux dubju fuq l-SPAs il il-fusom, imma il-proċedura biex daw jinħatru f'pajizu. Għalek wara li smajna it-tlet gruppi parlamentari li parteċipaw fuq din id-diskussjoni, din il-Presidenza tipproponi li nżommu il-petizzjoni miftuħa, aħna nipproponu Peress li waslet din l-informazzjoni minna tal-petizzjonant e waslet inna naqatart. Imma ħna nifmu li kultant eh, il-proċedura hija naqra komplikata, għalek la darba li waslet naqra tard din l-informazzjoni forsi il-Kummissjoni tista' teżamina l-informazzjoni u l lura informazzjoni fuq l-informazzjoni motija mill-petizzjonant sabiex dan eh, jadunna informazzjoni mbatlura l-inna bħala Kumitat tal-Petizzjonijiet. Għalek il-proposta tagħna hija li nitilbu informazzjoni għaliex hawn nuqqas ta' informazzjoni. U aħna naħsbu li bħala istituzzjoni Ewropea ġviri parlament li aħna niddefendu it-trasparenza, aħna nixtiequ nitolbu l gvern tar-reġun eh, tal-gvern tal-Baleariċi l-informazzjoni kollha eh, dokumentata, ġibri dokumenti biex jġustifikaw it-twaqif ta' din l-SPA. Umbat aħna nistaw nkomplu nevalwaw din il-petizjoni, din hija l-proposta tagħna. Alek, grazzi ħafna, grazzi ħafna l-petizjonant tal-li jgħataw. U memx dubju li il-Kumitat tal-Petizzjonijiet huwa l-pont bejn iċ-ċittadini Ewropej u l-istituzzjonijiet Ewropej. Nadu għal punt li jmiss, il-punt 30, il-petizjoni 231 tal-2019 prezentata minn Rafael Sanchez Boyero fisem Anvifa dwar kumpens u kumpensa danni għal vittmi tal-iskema għarriqa tal-imprizi tal-intraprizi forum filateliku u afinsa. Palma tafu, il-petizjonanti għandkom 5 minuti biex tippreżentaw prezentaw petizjoni tagħkom. Ħad titkellmu wieħed jew tnej? Tnej mela, tridu tkunu tafu li għandkom ħames minuti total. Umbat fil-konklużjonijiet għandkom żewġ minuti, ġviri fidejkom għom kif tridu intom dawn il-minuti. Issa ħantukom ħames minuti u wara żewġ minuti. L-ewwel titkellem il-Kummissjoni Ewropea umbat il eh, id-deputati ta' din dan il-kumitat u mbagħad tkunu tal u intom b'żewġ minuti fl-aħħar. Grazzi, Sinjura President, Sinjuri aħna qegħdin qudiemkom biex nippreżentaw il, ehm, l-ilment ta' 400 eh, ċittadin eh, Spanjol kontra il-Forum Filateliku huwa finse. Qed nitkellmu fuq nuqqas ta' protezzjoni għal konsumaturi, l-ikbar noqqas eh, nuqqas ta' protezzjoni. L-istorja ta' dawn din dawn l-intraprizi kienet fl-1978 fejn għamlu kważi 40 sena jaħdmu mingħajr problemi. Umbaħt kienem il-xiri u beħ legali u trasparenti din hija sitwazzjoni magħrufa mill-istituzzjonijiet kollha eh, Spanjoli, anke l-Bank ta' Spanja, eċetera. Sa ċertu punt li dawn l-istituzzjonijiet anka kienu jagħmlu riklamar għalihom. Aħna nfakru li fl-2001 pubblikazzjoni li tidħir ħarġet mill-Ministeru tal-Ekonomija kienet tajt li fi Spanja il-grupp Afinsa u Forum Filatelico huma kumpaniji li jagħtu sigurtà kontra il-frodi. Minkejja dan kollu fl-9 ta' Mejju tal-2006 eh, kien hemm mijiet ta' pulizija bil-klip, bil klip bil armi eh, u dan kollu ġi eh, meċi u fuq il-kamera tat television. Umbat minnem hemm kien hemm ksur ta' prinċipji legali għal dak li huwa il-riklamar li jista' jiżvija. U fid-direttiva tal-2005 u il-regolament 2006 tal-2004 kienem ksur skont id-direttiva u fil-premessa 22 kienem deprezzament ta' l-artikli u wassal għal eh, ħsarat kbar għal ċittadini u fl-2017 is-sentenza 175 eh, tal-Orti eh, Spanjola Eh, ki marret kontra dak li kienet jisir sissa. U hekk l-intrapriżi spiċċaw eh, jiddepozitaw ma kinux qed jiksbuh. U din l affirmazzjoni tajt li li żewġ intrapriżi kellhom jiġu kontrollati u kien hemm bżonn ta' supervizjoni mill-entitajiet ta' kontroll tal-Istat, ġifieri il-Bank ta' Spanja. U l-sitwazzjoni tagħna għall-artikli 19 wieħed Eh, u l-oħrajn tal-2004-39 kell għamlet ħafna sara għal-konsumaturi. Aħna eh, għedin nitkellmu għoddim il-Parlament u il-Kummissjoni għaliex bħala konsumaturi Ewropej nħossuna mhux protetti. U minħabba l-fatt li eh, direttiva 83 tal-2011 tajt li il- Eh, Il-Parlament Ewropew huwa entità ta' kontroll u jrid jipproteġi ċittadini u l-interessi ta' ekonomiċi ta' ċittadini. Hemm ukoll liġi tal-komunità bħala id-dritt li wieħed ifaddal u jagħti protezzjoni massima li ċittadini. Din il-protezzjoni kollha li nsibu fil-artikli u direttivi li semmejt e, eh, semmew mill-Istat Spanjol biex jkun hemm obbligu li liġi tiġi applikata kif suppost. Imma kien hemm ħsara kbira fuq il-ċittadini eh, kemm fuq livell personali u anka l-kumpaniji Għalhekk hemm bżonn li dawn il-ħsarat jiġu imħalsa, ikun hemm kumpens u kumpens għad-danni. Aħna nifdafdaw f'dawn ehm, l-istituzzjonijiet u l- ehm, dawn il-leġizlazzjonijiet kollha kienu qishom eh, doħan għalina hemm il-dmir li niġu protetti bħala konsumaturi biex nagħlaq nixtieq infakkarkom li l-ftehim tal-Istat tal-Kummissjoni Ewropea l-Aġenda tal-Konsumatur tinkludi bħala waħda mill-prioritajiet prinċipali l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni u nħarsu għal l-applikazzjoni u niffaċilitaw il-kumpens għal konsumaturi u xejn minn dan ma seħ għalhekk aħna nixtiequ nitolbu lill kummissjoni Ewropea li tintervjeni biex tiffaċilita il-ħlas tal-kumpens u kumpens għad-danni għannu qas ta' applikazzjoni tal-leġizlazzjoni u l-Parlament Ewropew li l-amministrazzjonijiet eh, pertinenti ta' Spanja jibatulom, jitilbuhom biex jibatulom l-informazzjoni ta' kif seta kienem din is-sitwazzjoni li hemm għal 30 sena kważi u l-miżuri li ħajsiru eh, biex jirħalsu lil 450.000 eh, ċittadin li tilfu l-flus minħabba dan kollu f'dawn l-aħħar snin. Għalhekk eh, nixtiequ li mm, tqisu din il-petizzjoni, grazzi. Yes. Għan konsumido 5 minuti. Grazzi, ħattu 5 minuti u nofs. Grazzi. Signori, jista' jkun faċli taħsbu li qegħdin fl-aħħar tentattiv biex nirkupraw il-flustana ma rridux naqaw f'din l-idea taqsek sempliċi il-triq ta' il-ment li ilna eh, dawn l-aħħar 14 sena in mixin fija tistaw tikkonsidraw li forsi hija għal xej imma kien hemm omissjonijiet kbar fuq livell ta' stat fir-regolamentazzjoni tal-insu intern tagħha kif ukoll il-politiċi li huma ġifa U kien hemm sentenza tal-ola e, orti tagħna li ma setawx jikkwalifikaw il-fatti kif jistħo ilom is-sitwazzjoni kollha l-politiċi dawk li gvernaw il-forzi il soċjali dew e, jivvintaw argumenti minflok jisibu soluzzjonijiet biex jevitaw li l-istat Spanjol jiġi dikjarat bħala responsabbli ta' din il-sitwazzjoni hemm bżonn li jiġu merfuha ir-responsabiltajiet u jkun hemm rikonoxximent ta' ħsara li mhix fidejna li nerfgħu aħna. Dan għaliex id-deċiżjoni ta' kważi 500 persuna trid twassal sabiex l-investiment kienet propju bbażata fuq il-fiduċja li ġiet mill-Istat Spanjol bil-rikramal tagħhom bil rikonoxximent pubbliku ta' dawn il-kumpaniji u l-appoġġ istituzzjonali responsabilità tal-Istat Spanjol mhijiex koperta sempliċement mill-intervent ta' dawn l-intraprizi fl-2006. U meta nitkellmu fuq l-interventi, din hija xi ħaġa li saret mingħajr ma kien hemm miżuri ta' e, protezzjoni. Il-Bank ta' Spanja fejn kien? Huwa ċar li hemm responsabilità fil-nuqqas ta' applikazzjoni tal leġiżlazzjoni Spanjola u direttivi li Ewropej li kellhom numru serje ta' miżuri biex nevitaw sitwazzjonijiet bħal dan. Mbżon bżonn nitkellmu fuq dawn il-fatti, dawn huma kwistjonijiet li minn perspettiva purament ekonomiku aħna maħniex persuni li naħdmu fil-finanzi, fil aħna sempliċement lifna il-tfaddil kollu li għamilna ħajjitna infadluhom issa għandkom bżonn talqu għax ilkom 8 minuti. Għalhekk, sinjuri, aħna e, għandna problemi ta' saħħa, konflitti fil-familja u anka anka kena suċidju. Dan il-Kumitat tal-Parlament għanda l-possibilta' li tagħmel mod li ninvestigaw dawn il-kwistjonijiet u tpoġġu r-responsabilità fuq l-Istat membru. X'sens ikollu jekk le il-ħidma li l-Unjoni Ewropea tagħmel biex tigarantixxi l-gwaljanza u l-protezzjoni tal-konsumaturi fl-ispazju komun kollu kollu kemmu. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa ħanaddi l-kelma lill-Kummissjoni. Il-Sur Nikajs Ċato. Grazzi ħafna, Signora President, eh, petizjonanti, grazie tal-li tajtuna l-opportunità sabiex natukom l-opinjoni tagħna fuq dan il-każ. E, dan huwa wieħed minn serje twila ta' petizzjonijiet li diġà tkellimna dwarhom. U fil-materjal addizzjonali li intom is-sottomettitu in rajna li l-Qorti Suprema ħarġet E, sentenza fl-2017 ikkonsidriet li l kumpaniji għamlu attività finanzjarja u bekk qed tajdu li din l-attività taqa taħt il-leġizlazzjoni finanzjarja. Iżda bħalma diġa edna fit weġibiet ta' qabel l-attivitajiet minn Forum Folioteliko u Afinsa ma ġewx autorizzati mill-Kummissjon, mill-Kumitat tal-Suq tal-Valuri jew tal-Borza għaliex dawn l-attivitajiet bħala fund ta' investiment u għalhekk ma jaqgħux taħt il leġizlazzjoni finanzjarja ta' bħalissa, speċjalment fuq il-kummerċ tal-istrumenti finanzjarji fil-direttiva fuq dawn l-istrumenti. U s sentenza tal-2017 ma tbiddilx l-opinjoni tagħna fuq dan għaliex il-kundizzjonijiet eh, biex wieħed jinqabad fil-mifid mhumiex eh, applikabbli hawnhekk u hemm eh, dawn ikopru eh, kumpanija ta' investiment u jipprovdu eh, ċertu azzjonijiet bħal twettiq ta' ordnijiet minnaħa ta' ċittadini, il-files ta' investiment u anka ta' portafol biex jikkwalifikaw bħala servizzi ta' investiment dawn l-attivitajiet il-kridu kunu morbuta ma' strumenti finanzjarji bħal isma, bonds, eccetera u direttiva eh, tipprovdi għal lista esklużiva u espliċita ta' strumenti finanzjarji bħalma nsibu fl-annes. Il-kondotta ta' regoli ta' negozju japplikaw għal dawk l-istrumenti finanzjarji eh, il bonol per eżempju mhux parti minn din il-lista u ma jikkwalifikawx bħala strumenti finanzjarji u protezzjoni li hija motija mis-suq fil-direttiva tal-istrumenti ma għax ta' wek il-skemi ta' kumpensa l-investitur li twassal għal kopertura minn fondi industrija veta investiment li għandhom fisem il-klienti indi ma tapplikax laqqas. Issa għal dak li għandu x'jaqsam ma l-irregolaritajiet li saru mill-autoritajiet Spanjoli fil-proċedimenti eh, ġudizzjarji dwar dawn il-kumpaniji u eh, il-kontradizzjonijiet possibbli bejn il-rati emmek ma nistawx nikkummentaw għaliex dan jaqa' barra mill-kompetenza tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, issa naddi il-kelma lil sinjura Astaras. Iva, grazzi ħafna, Sinjura President, l ewwel net. Nixtieq nilqa lill petizzjonanti tal-grupp tal-vittmi tal-intervent tal-grupp tal-kumpanija -tal Forum u Afinsa palma għalwa dawn qed jirrappreżentaw eluf ta' persuni li ddepożitaw il-flus tagħhom f'żewġ kumpaniji waħda eh, kienet Forum Filatelika u l-oħra la u li kienu speċjalizzati fil-beħ tal-bolol. Hawnhekk għandhom għaliex il-Kumitat tal-Petizzjonijiet huwa liżjed post rip iċ-ċittadini. U iċ-ċittadin jista' jagħmel il-ment meta ma jsibx soluzzjoni għal protezzjoni tad drittijiet fundamentali fil-istat membru tiegħu. Kien hemm kalvarju ġudizzjarji b'sentenzi li meru l xulxin kif qalu huma kontradizzjonijiet bejn iż-żewġ livelli tal-qorti apparti minn hekk hemm eluf ta' persuni li nsabu f'sitwazzjoni li ta' meħsara eh, s-saħħa tagħhom u anka id-drittijiet kollha tagħhom. U qed jiġu hawnhekk biex jippruvaw quddiem il-Kumitat tal-Petizzjonijiet biex nagħmlu xi ħaġa biex nipproteġuhom bħala konsumaturi. X'nistgħu nagħmlu? Dan il-Kumitat huwa entità ta' pressjoni, ta' riflessjoni mhuwiex entità ta' li tista' torbtok legalment imma tistieden l istati membri biex jirriflessjonaw jaħsbu ftit. Għalhekk jiena naħseb li l-petizzjoni trid tinżamm miftuħa u nixtieq li ngħidu l-awtoritajiet Spanjoli biex jaħsbu dwar kif dawn il-petizzjonanti jistgħu jattwaw id-drittijiet tagħhom bħala konsumaturi u l-istituzzjonijiet tal-istat kif jistgħu jagħtu kumpens lil dawn il-persuni għal ħsara li jagħmlu. Għalhekk jiena naħseb li hemm bżonn nippruvaw nżommu din il- petizzjoni miftuħa biex naraw blima mod bħala kumitat inkunu nistaw namlu pressjoni biex ikunem riżarċiment u kumpens għal din il-ħsara. Grazzi. Grazzi ħafna, Isur Bulxman. Iva, grazzi ħafna. Grazzi ħafna l-petizjonanti li ġew għall-istqarja tagħhom u l-preżentazzjoni ta' din il-petizzjoni. Jien qed nirrappreżenta l-kollega tiegħi. Għax ma setax jitkellem illum wara nofsinar, ma setax titkellem wara nofsinar, qed nitkellem fi sima. Ma skont informazzjoni li għandi, elf ċittadin tal-Unjoni Ewropea u eluf ta' ċittadini ta' skala zaħira, investituri ta' skala zaħira, investew f'dawn it-tip ta' skemi, tip ta' skema ta' piramida, investiment fil-bolol f'dan il-kas. U il-Pulizija Spanjola eżaminat mill-qrib dik il-kumpanija f'xi sentejn ilu. Kien hemm ħafna nies li ġew affettwati minn dan, in familji tan nies u ovvjament huwa ġustifikat li jkun hemm il-kumpens. Għalhekk il-Kummissjoni trid teżamina dan fl-interess tal-protezzjoni tal-konsumaturi għalhekk jiena nixtieq nitlob li l-petizzjoni tinżamm miftuħa. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Kanjas, Iva, iċ-ċittadini, grazie Signor President, iċ-ċittadini iċedu l-organizzazzjonijiet l-autoritajiet il-kontroll fuq dawn l-affarijiet bħala ċittadini. U sfortunatament fil-kas ta' din il-frodi eh, ta' piramide li waslet u affettwat eh, eluf u eluf ta' persuni u waslitom għal falliment finanzjarju, eh, din hija xi ħaġa li ila snin snin u jina kelli laqa magħhom ħafna snin ilu meta kien hemm rabja kontra il-passività tal-amministrazzjoni. Aħna qegħdin niffaċċaw eh, dik li hija legalità eh, ma dak li l-ċittadini jifmu li huma id-drittijiet tagħhom. Ġifieri eh, jekk ikun hemm intrapriża li tiddedika ruha li tikkummerċjalizza xi ħaġa li ma tistax tiġi regolata u l-amministrazzjoni ma tagħmel xejn, Jena niftakar, it-teleko u koll, eh, kupan stati l-oħra, l-fila teleko għansi kienet eh, anka tiffinanzja teams ta' eh, tal-basketball. Iġviri, maħni xeħt nitkellem fuq kumpanija mux marufa li kien ikollhom eh, l-isem fuq l-uniform, fuq il- fuq ah, il-gir taħħom, ġifiri kienet pubblika din il-kumpanija, Eh, meta aħna ngħidu li aħna ma nistgħu nagħmlu xi għaxija barra mill-kontroll tagħna, dik mhix supervizjoni, x'istgħu nagħmlu? Nistgħu nagħmlu dak li sar, jiġifieri xejn, imma jista' jsir dak li sar f'ċirkostanzi oħra fis Spanja f'pajjiżi oħra tal-Unjoni mm, kien hemm 70,000 anzi 7 biljuni eh, li kellhom problemi eh, bil-fondi pubbliċi ta' kien hemm depożiti li kienu riskjużi. Ħarġu minna bla responsabilta. 70 biljun. U daw ma kienux fil-kontroll tas supervizjoni Ħadu lura l-flus il-banek iva, imma ċittadini le, għalix il-banek lanqas mu għandhom protezzjoni minn xi leġizlazzjoni li permetti li ikunu motija 70 biljun euro, qed nitkellmu fuq 40,000 ċittadin. Fi stat deċenti kiku jitrattaw eh, mod deċenti iċ-ċittadini tagħhom u jekk inħarsu li lin eh, minn eh, dak li huwa strettament il-liġi u naraw x'inhuwa tajjeb li jsir. Għalhekk hemm bżonn li jiġu merfuwa ir-responsabiltajiet tal-azzjonijiet li jsiru. Għalhekk jiena għalija din il-petizzjoni għandha tinżam ħajja. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Zlavakov. Grazzi, Signora Monserrat. Aħna diġà tkellmu qabli. Hemm eh, ħafna nies minn Spanja, minn Portugallu, minn Franza li huma voluti u naħseb illi l-istat irid jissodisfa l obbligi tiegħu u naħseb ukoll illi peress li hemm tant nies involuti, il-kwistjoni hija aktar urġenti ma naħsibx li dawn in-nies qegħdin hemmhekk għal flushom imma sempliċement għaliex qegħdin jitolbu l-ġustizzja għandhom bżonn il-ġustizzja u aħna dawk li rridu ngħinuhom biex jiksbu l-ġustizzja li qegħdin jitolbu. Naħseb li l-Istat Spanjol għamel żbalji ċari din hija l-opinjoni personali tiegħi għaliex huwa impossibbli illi tħalli dawn il-kumpaniji komplu jagħmlu li jridu mingħajr ebda kontrol ta' xejn u naħseb illi responsabilità hija maqsuma u għalhekk irridu nsibu mezz ta' kif dawn in-nies jiġu kompensati għalmenu eh, jieħdu dak illi huwa eh, provdut fil kontrat jekk ma jieħdux ma jagħmlux liħ minnhom għalmenu li jiġbru l-investimenti li jagħmlu. Ġiġi maġrafjas, signor Saliba fi kwistjonijiet fejn ikollok bejħ bejħ ta' mm, assi finanzjarji ta' mm, transazzjonijiet finanzjarji naħseb għandna realtà ta' l-iktar konsumaturi vulnerabbli fis-swieq tagħna u għalhekk huwa importanti għalkemm anke min-naħa tal-Unjoni Ewropea diġà mexxejna l qudiem numru ta' leġiżlazzjoni sabiex nipproteġu l-interessi ta' dawn il-konsumaturi fosthom il-mifid eċetera, però huwa importanti li anke f'sitwazzjonijiet bħal dawn fejn għandek lejxin, fejn għandek il-life savings ta' ħajji ta' diversi diversi persuni. Din id-darba każ fi Spanja, però dawn il-każijiet mhumiex biss ristretti fi Spanja, però rajniehom iseħħu rajthom iseħħu wkoll eh, f'pajjiżi fejn tara mijiet ta' persuni fuq skema waħda illi sfortunatament kienu qegħdin jirriskjaw li jitilfu dak kollu illi ġemmaw matul ħajjithom. Għalhekk huwa importanti jiena f'dan il-każ eh, naħseb fadal eh, iktar dettalji illi għandhom joħorġu li naħseb li mhumiex daqstant daqstant ċari u għalhekk huwa importanti illi din il-petizzjoni tinżamm miftuħa sabiex ninataw ninataw aktar informazzjoni u fl-aħħar mill-aħħar impoġġu aktar pressjoni sabiex dawn il-konsumaturi illi ingidmu minn din l-iskema ikunu jistaw jena taw dak li huwa tagħhom bidritt. Muchísimas gracias, la señora Asima Kopolov. Grazie ħafna. Grazie ħafna, Signora President. Their case Naħseb li f'dan il-każ partikolari nifhem xinu eh, x'inhu eh, l-argument legali min-naħa tal-Kummissjoni iva hemm dan l-obbligu li jagħmlu eh, dawn l-argumenti, però aħna hawnhekk bħala membri tal-Kumitat u anke bħala membri politiċi għandna obbligu politiku, anka saħansitra obbligu etiku illi fid-dawl tal-gravità tad-danni in-nies dak ħafna nies li ġew affettwati u iktar minn hekk l-aspettattiva eh, raġonevoli illi ħajkun hemm ħarsien għal dawn in-nies. Kun hemm protezzjoni anka eh, rikors Ewropew għal dak illi għaddew minnu huwa eh, neċessarju għalhekk illi nħarsu lejn dan il-każ bl-iktar mod eżawstiv. Għalhekk naħseb li iva hemm bżonn ta' iktar informazzjoni. Issa li smajt eh, iktar dettalji hemm anke sitwazzjonijiet simili f'pajjiżi fil-Greċja illi verament eh, għamlu dannu lil ħafna familji Naħseb għalhekk għal dawn ir-raġunijiet kollha din il-petizzjoni għandha tinżamm miftuħa. Grazzi. Grazzi, issa il-petizzjonanti għandhom żewġ minuti biex jalqu. Iva, l-ewwel net eh, irrid ngħid li l-persuna li tkellmet l aħħar favorina, aħna se nibatulkom informazzjoni kollha li għandkom bżonn. Eh, dak li aħna għanna, aħna l-esti illi nibatu lilkom dak li qalet il kummissjoni aħna ma naħsbux illi din il-kumpanija ir-raġuni eh, eh, kella taħt il-direttiva MIFID imma l-Bank Spanjol u direttiva li semmejt jien li suppost obbliga l-Bank ta' Spanja li kontrolla dawn il-kumpaniji miex l-istess ħaġa mhux kwistjoni mhux prodotti ta' investiment illi kienu għedin jagħmlu dawn imma skont din is-sentenza kienu jieħdu l-flus xejn aktar minn hekk kienu uh, depositi illi suppost illi kienu jiġġeneraw ċertu uh, interessi imma entità ta' kreditu eh, u um mhux entità illi uh, kella titqis bħala tali imma mill-Bank ta' Spanja mhux noqogħdu nistennew 30 sena fejn l-istituzzjonijiet kollha kif qal is-Sur Kanjas tal-Istat Spanjol u setat kollha l-eżekuttiv, il-ġudizzjarju u kollha kienu konvinti li dawn il-kumpaniji kienu qed jagħmlu l-affarijiet sew mandi xejn iktar ngħid, grazzi lil kulħadd, grazzi għall appoġġ tagħkom u verament se tagħmlu 500.000 ruħ verament kontenti. niqfaw grazzi. Muċiċimax grazzi. Grazzi ħafna l-petizjonanti tal-li ġejtu għawnek titkelmu maħna l-lum wara li smajna l-petizjonanti l-Komissjoni u l-membri tal-Komitat. Il-proposta tal-Presidenza hija li nħallu din il-petizjoni miftuħa u wara li smajna il-riflessjonijiet u l membri ta' gruppi differenti F'dan il-Parlament aħna se nipproponu li nintbatu ittra lill awtoritajiet Spanjoli sabiex jaħsbu u jaraw kif forsi jistgħu jikkompensaw dan id-dannu illi batew tant ċittadini Franċiżi, Spanjoli u Portugiżi. Għalhekk il-petizzjoni tibqa' miftuħa nibatu witra l-awtoritajiet Spanjoli. Grazzi ħafna lill petizzjonanti Inkomplu bil-punt 34 tal aġenda petizzjoni 939 tal-2018 imresqa għamil sur Ħaliski ta' ċittadinanza Pollaka dwar il-Kodiċi Ewropew ta' mġiba Amministrativa tajba. Il-petizzjonant mhux jataw għalhekk nagħti l kelma lill kummissjoni l sinjura Christensen. Thank you very much, Chair. Grazzi ħafna President, grazzi tal-li qegħdin taddu l-kelma l-Kummissjoni fuq din il-petizzjoni. Aħna nefmu illi il-petizzjonant ijat jitlob illi il-Kodiċ Ewropew ta' Aġir ta' Amministrativ tajjeb jiġi adottat taħt eh, leġiżlazzjoni regolament illi Eh, jimponi fuq l-istati membri dan id-dmir aħna narfu kemmi importanti l-amministrazzjoni tajba u għan nieħdu impenn ukoll illi jisegwi dan l-aġir amministrattiv tajjeb il- fis-sena 2000 il-Kummissjoni adottat il-kodiċi tagħha stess għal ħaddiema tagħha għal relazzjonijiet mal-pubbliku dan huwa eh, kodiċi ġenerali illi ma japplikax f'xi settur partikolari jew ieħor eh, dak li illi hu però jiżgura illi il-prassi ta' amministrazzjoni tajba jiġu eh, infassla ta' kuljum servizz tajjeb taċ ċittadini Ewropej. Tafu uħut minn dawn il-prinċipji inkludu pereżempju il-proporzjonalità, ir-rispett tal-liġi anke id-dritt li tinstema kif ukoll l-ugwaljanza u n-nuqqas ta' diskriminazzjoni. Mbagħad fuq kwistjonijiet eh, partikolari, eżempju l-aċċess għad dokumenti, l-ħarsin tad data, għandna numru ta' regolamenti illi jispeċifikaw id-drittijiet eh, proċedurali u amministrattivi taċ ċittadini lejn l-istituzzjoni Ewropej. Però importanti li aħna nifhmu li dawn ir-regoli u prassi huma rilevanti għall-Amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. L-Organizzazzjoni tal-Amministrazzjoni Nazzjonali ma taqax taħt il-kompetenza Ewropea m'hemmx bażi legali fit-trattati biex l-istituzzjonijiet jadottaw kodiċi illi jistgħu japplikaw fuq livell nazzjonali. U għalhekk f'dan il-kuntest xtaqt nispeċifika u nagħmel referenza għall artiklu 197 ta' trattat illi jitkellem dwar possibilità li l-Unjoni tappoġġa l-isforzi tal-Istat membru biex itejjeb il-kapaċità amministrattiva tiegħu. Però l-ebda stat membru huwa obbligat illi eh, juża dan l-appoġġ ta' bilfors u kolazzjoni taħt dan l-artiklu Eh, teskludi l-armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-istat eh, membru. Din hija dispożizzjoni illi hija involuta aktar mal-kapaċità. Għalhekk, aħna inħossu li l-Unjoni Ewropea m'għandix kompetenza illi taġixxi kif qiegħed jintalab min-naħa tal eh, min qed iressaq din il-petizzjoni. Grazzi, Sur Vincent. Chair, I uh, tend to Grazzi ħafna jina naqbel mal-valutazzjoni tal-Kommissjoni. Naħseb illi dawn it-tip ta' prassi fuq stat fil-livell ta' stat membru hija mira, hija mira tajba l kulħadd anka ċittadini għal governanza tajba. Però din il-ħaġa li tkun mandatorja fl-istati membri ma naħsibx li qiegħda fil-trattati. Għalhekk naqbel illi li konna organizzazzjoni ta' amministrazzjoni fuq livell Ewropew ma naħsibx li hemm bażi legali hawnhekk fit-trattati. Issa l-approċċ ta' appoġġ min-naħa tal-Kummissjoni eh, hija xi ħaġa importanti hemm ukoll anke l-mezzi finanzjarji biex dan isir tajjeb li jeżisti dan kollu forsi nistgħu anke eh, nżidu l-isforz bħala eh, skambju ta' prassi tajba. Però ma naħsibx li li jkun hemm direttiva jew leġiżlazzjoni xi ħaġa mandatorja eh, hija xi ħaġa mhux possibbli. Il-kollega sfortunatament mhux qiegħed hawnhekk, biex jiddefendi l-petizzjoni tiegħu, però forsi r-reżoluzzjoni tajba illi ikonna dan l-iskambju ta' prassi tajba dan it-tip ta' qafas fiħdan il-Kummissjoni. Thank you. Well, it's a little bit problematic. Daqxejn problematiku għax naħseb illi nafu xini amministrazzjoni tajba u tmur lilin Eh, minn dak li qegħdin tajdu hawnhekk fid-Danimarka eh, għanna dan, forsi mhux kollox jiġi rispettat, illi jkollok eh, il-prinċipju ta' servizz. Jiġifieri iċ-ċittadin hekk b'dan il-mod hija dejjem jintpoġġa fiċ-ċentru u dan l-eżerċizzju ma jipproteġix il-ħaddiema eh, ta' servizz ċivili imma li ċittadin għanna dan il-prinċipju ta' servizz. U din hija xi ħaġa illi aħna tlabna iktar minn darba anka taħt ir-rapport tal-Ombudsman tajjeb illi niftakru li hemm paragrafu anka fil-karta Naf li dan ma japplikax meta miex leġislazzjoni speċifika, però stramp illi għandna ombudsman fuq livell Ewropew. U issa qed nitolbu għal leġiżlazzjoni reali fuq livell ta' Unjoni Ewropea kemm hu eh, eh, diffiċli li jkun hemm rispett għal dan kollu anke l-aċċess tad dokumenti, kwistjonijiet anke ambjentali, should go a little bit further than just to sit here and uh, have a tear or two that it's not a legal basis for making it. Uh, Nistaw nejdu li memx uh, bazi uh, legali, pero tajjeb kieku fl-amministrazzjoni nqisu dan is-service principle jatin insemmi li għandu ikun fiċ-ċentru tal-ħidma tagħna l-Unjoni Ewropea U meta nagħmlu dan, nissaw nitolbu li l-Istati Membri biex jagħmlu dan. Nibdew fuq livell Ewropew u mbagħad immexxu għalejn l-Istat Membru. li xi kultant anke ma jkunx hemm trasparenza biex issir protezzjoni għal servizz ċivili. protecting the civil servants, it's the opposite which will happen. Then they are under pressure umbat fil-verità isir bil-kontra. Allura jina ma tantx toġobni din eh, ir-risposta minn naħa tal-Kummissjoni naħseb li nistgħu nimxu iktar eh, lilin biex ikonna din l-amministrazzjoni tajba. Forsi jista' jintuża dan il-paragrafu fil-karta ngħidu li ħanibdew hawnhekk fl-Unjoni Ewropea. Anka l-Ombudsman ħoloq numru tal-linji gwida. Naħseb li għanna jkonna linji gwida unek fuq livell Ewropew, umbat dik il-pressjoni tinħoloq fuq l-istati membri. Naħseb eh, hija ta' beneficju għal kulħadd li jkun hemm sigurtà aħjar kemm għaċ-ċittadini kif ukoll għas-servizzi. Forsi tajjeb li anke nistgħu niddiskutu mal-Ombudsman li forsi jiġi hawnhekk biex eh, niddiskutu flimkien hawnhekk fil-Kumitat. Bħala grupp tas Soċjalisti u Demokratiċi aħna ovvjament naqblu b'mod totali illi il-kodiċi ta' amministrazzjoni għandu ikun jorbod b'mod totali l-istituzzjonijiet u l-aġenziji kollha tal-Unjoni Ewropea fejn tidħol kodiċi kif qed jgħid il-petizzjonarju illi għandu wkoll jiġi impost fuq l-istati membri għalkemm din mhijiex kompetenza tagħna bħala Unjoni bħala Unjoni li nimponu fuq l-istati membri fejn jidħol kodiċi bħal dan. Però naħseb punt importanti huwa li we have to lead by example. Iġifiri naħseb jekk aħna hawnhekk bħala istituzzjonijiet ma napplikawx għalina infusna l-ogħla livell possibbli ehm, eh, anka permezz ta' dan il-kodiċ li għandu jorbot fuqna l-kol bħala istituzzjonijiet u aġenzija, hemmhekk inkunu qegħdin nagħtu l-aqwa eżempju possibbli sabiex jimxu fuq l-eżempju tagħna wkoll lill-istati membri bħala essendi wkoll fil-diskussjoni li kellna fil-plenarja il-ġimgħa li għaddiet rigward ir-rapport tal-Ombudsman Ewropew għas-sena li għaddiet kellna wkoll diversi membri tagħna li tkellmu wkoll fuq l-importanza li dan il-kodiċi jkun wieħed mandatorju għalhekk aħna totalment eh, favorevoli wkoll imma wkoll eh, nixtiequ qegħdin nipproponu lill petizzjonarju sabiex huwa wkoll imexxi ehm, eh, u jindirizza l-importanza wkoll li jkun hemm kodiċi jorbot fuq bażi nazzjonali f'pajjiżu stess fl-istat membru tiegħu ukoll lill-ombudsman eh, fl-istat membru tiegħu sabiex bekk ukoll ikun jista' jagħmel ikompli jagħmel pressjoni wkoll fuq bażi lokali. Aħna naqblu wkoll li din il-petizzjoni tibqa' miftuħa. Muchísimas, muchísimas gracias. Grazzi ħafna. Il-proposta inizjali tiegħi kienet li nalqu din il-petizzjoni imma inkomplu ninsistu li l-Kummissjoni Viċi President tal-Kummissjoni Sefkovic ħajġi l-taqamana f'Marzu sabiex jagħmlu proposta tal regolament tal-amministrazzjoni tal amministrazzjoni fl istati membri għaliex m'għandniex bażi legali u m'għandniex kompetenza imma iva biex inkomplu naħdmu fl-imkien mal-Kummissjoni u mal-Viċi President li huwa kompetenti għal Peti Sefkovic, eh, nesprimu din il-proposta. Imma jekk taħsbu li tajjeb nistgħu nsolvu għajek. Eh, tajjeb anka jekk ikun hemm diskussjoni mal-ombudsman fil-kumitat biex niddiskutu kif eh, dan jista' jiġi applikat ukoll fuq sistema eh, fuq sistema tagħna. Naħseb hekk naddottaw sistema daqsxejn fast track, naġru daqsxejn. Mela, niftħu din b'żewġ eh, affarijiet, diskussjoni mal-Kummissjoni manka ma' l-Ombudsman. Tajjeb, l-aħħar punt Naħseb, tgħid il-President, il Issa l-petizzjoni 186 tal-2018 imresqa minn Pier Paolo Volpe ta' ċittadinanza taljana bi tliet firm dwar is setta diskrezzjonali tal-Kummissjoni Supervisorja fir-rigward tal-applikazzjoni tad dritt tal-Unjoni mill-Istati membri. Nixtieq nilqa' hawnhekk eh, u naddi il-kelma lilek għal ħames minuti biex tkun tista' tippreżenta l-petizzjoni u mbagħad ngħidu naddu l-kelma lill-Kummissjoni u lill-membri tal-Kumitat u mbagħad taqla għall aħħar żewġ minuti. Grazzi. Grazie. Grazie. Gentilissima Presidente, onorevoli... Signora Presidente, onorevoli deputati, grazie ħafna tal-li tajtuni l-opportunità li niddiskuti pubblikament l-setat diskrezjonali tal-Komissjoni Ewropea ta' supervizjoni tal-applikazzjoni ta' dritt tal-Unjoni mill-Istati membri. Ħtieġa li niprezenta din il-petizzjoni ġiet minn marġini diskrezzjonali moti mit-trattat tal-Unjoni Ewropea lill kummissjoni dwar jekk u meta tiddeċiedi fuq li tibda proċeduri ta' ksur kontra l-Istati membri meta jkun hemm sitwazzjoni ta' ksur ċar tal-liġi tal-Unjoni u nkella ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja. Ma nistgħux nippermettu li l-Kummissjoni Ewropea iżżomm seta wiesa u diskrezzjonali fil-ġestjoni tal-proċeduri tal-ksur, l-attivazzjoni ta' proċedura tal-ksur min-naħa tal-Kummissjoni hija maħsuba sabiex tbiddel l-leġislazzjoni nazzjonali l-orjentamenti tal-ġurisprudenza skont il-dritt tal-Unjoni Ewropea. Il-Kommissjoni Ewropea fil preżenza tal-ksur tad-dritt tal-Unjoni min-naħa ta' Stat membru dejjem għandha f'kull każ tintervjeni tiftaħ proċedura ta' ksur malajr mingħajr ebda seta diskrezzjonali sabiex ikun hemm rispett ta' drittijiet fondamentali li dejjem ikollhom impatt fuq il-ħajja u d-drittijiet ta' ċittadini tal-Unjoni. Naraw li l-Kummissjoni Ewropea tħaffef biex tappella lill istati membri l-manuvri finanzjarju tal-budget tal-Istat u jew għajnuniet mill-Istat imma b'mod superfiċjali u tkaxkar saqajja eh, meta taġixxi meta ikun hemm id-drittijiet tal għal ċittadini li jkunu imkasbrin dan għandu effett illi eh, fuq ċittadini u fuq il-familji tagħhom is-servizzi tal-Kummissjoni Ewropea jirrappreżentaw prezz għoli għall-istati membri dan kollu imma is-seta diskrezzjonali li għandhom twassal għall-Kummissjoni li ħafna drabi ma taqdix ir-rwol tagħha ta' kustodja ta' trattati Għalhekk mela jekk ma tiswa xejn eh, edemmek għal xej nistgħu neħilsu minna. Il kummissjoni ħafna drabi titlef eh, għalli ċittadini jitrilfu l-fiduċa fl-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea li suppost eh, skużani, mandek bżon titkellem iktar bil-mod għax ma jistawx il laħqumijak. miegħek. għaw suppost għandhom il-responsabilta li jaraw il liġi tal-Unjoni edha tapplika. Dan u eżempju ċarta kif il-fat il-Komissjoni mamlet xejn kella impatt negattiv fuq il-ħajja tal-persuni u nsemmi għamnek il-kwistjoni marbuta mal-abbuż ta' kontratti tal-amministrazzjoni pubblika u l-ġestjoni relativa tal-proċedura ta' ksur minnaħa tal-Komissjoni Ewropea u t-tlet investigazzjonijiet miftuħin mill l-Ombudsman Ewropew fir-rigward ta' kif qed tiġi eh, ipproċessata il-ċittadini li qegħdin eh, jieħdu azzjoni kontra l-Stati membri għajdu li l-Kommissjoni bil-ftuħ ta' dawn il-każijiet tal-ksur mit xorta waħda qiegħda tagħti riżultati meħtieġa u għalhekk il-ċittadini jridu jirrikorru band oħra. Fil-maġġoranza tal-każijiet huma il-rati tal-istati membri li interpretaw il-liġi interna li jiksru il-liġi tal-Unjoni Ewropea prova ta' dan hija l-ksur, il-proċedura tal-ksur, il-infetti fl-Italja ma dana kollu minkejja din proċedura tal-ksur fuq l-iskola pubblika fl-Italja u f'dawn il-kontratti li tal-et malar wis mill-Kummissjoni duplikata bi proċedura ta' ksur oħra fuq is-settur pubbliku kollu u bħalissa hija dejja u wara sitt snin waslet il-litra eh, li eh, Il-proċedura tal-ksur min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea għandha effetti indiretti fuq każijiet individwali għaliex stat membru li rispetta l-liġi tal-Unjoni Ewropea jirrisolvi anki l-problema ta' ċittadin illi jkun qed irressa il-każ mod partikolari meta jkunu l-rati stess illi ma jirrispettawx il-liġi tal-Unjoni. Każ ċar huwa dak li diġà ġie diskuss dan il-Kumitat tal-Maġistratura Onorarja fejn il-Maġistrati eh, kompetenti ma kinux qegħdin issegwu il-liġi tal-Ewropa l volja kien hemm proċedura tal-ksur kontra tagħhom għalhekk jiena nitlob illi il-Parlament Ewropew jieħu azzjoni sabiex bil-mezzi kollha possibbli anki bil- modifika tal dispozizjonijiet jew tat trattati ġie għall kummissjoni biex tieħu azzjoni meta jkun hemm ksur tal-liġi tal-Unjoni min-naħa ta' Stat membru u bekk minna s-setta ta' diskrezzjonali ta' jekk u meta tiftaħ proċedura tal-ksur għaliex dan wara kollox fuqhom jiddependu l ħajja ta' bosta individwi u familji Italjani. Paolo Volpe. Grazzi, Sur Volpe. Issa, sa' nisimaw mill-Kommissjoni Sur William Sleet. Grazzi ħafna President, grazzi għaw koll il-Komitat tal-ettitini l-opportunita biex jiena namel supplement hawnhekk tal-kommenti li diġabbat. L-ewwel ħaġa. Bħalma qed joħroġ ċar eh, fil-petizzjoni din hija kwistjoni importanti għall-aħħar il-fatt li l-Kummissjoni tħares lejn il-trattati hija kompitu importanti ħafna eh, bħal manka saħqet eh, il-Sinjora van der Leyen u brabta ma' dan ukoll jorbot il-petizzjonijiet eh, individwali li huma għodda utli wkoll sabiex il-Kummissjoni wkoll forsi tinduna b'xi ksur li jista' jkun hemm. U dawn il-petizzjonijiet ħafna drabi huma dak li jiskattaw il-proċeduri ta' ksur. il-Kummissjoni tqis kull ilment illi jsir b'mod individwali. Però bħalma l-Kumitat jaf il-proċeduri ta' ksur ma jistawx jibdlu il- situazzjoni legali ta' individwi jew inkella jagħmel forma ta' eh, li jindirizza is-sitwazzjoni individwali. il komissjoni taħdem flimkien mal-istat membru biex tiżgura li jkun hemm konformità huwa eh, fil-fatt eh, responsabilità tal-qrati nazzjonali eh, meta jkun hemm dawn il-każijiet taksur ħafna drabi r-rimedju l-aħjar huwa li jiġi indirizzat mill-qrati nazzjonali. Issa, din il-kwistjoni diskrezzjonali fejn għandu x'jaqsam il-proċeduri ta' ksur, naħseb li għandu loġika speċifika fil-trattati jew kol eh, konfermata mill-Qorti tal-Ġustizzja, naħseb li huwa essenzjali illi l-Kommissjoni teżerċita dawn is-setat diskrezzjonali eh, kontra eh, stat membru meta tqis anke l-kuntest legali u politiku Il-mira prinċipali hija illi l-istati membri ikunu konformi mal-liġi Ewropea u biex anka il-ksur eh, jimtem mill-aktar fis possibbli. Dan il-modell one size fits all mm, ma taħdimx għaliex b'dan il-mod mhux inkunu qegħdin neħu din il-mira, il-Kommissjoni tħoss li huwa importanti illi namlu eh, prioritajiet anka l-komunikazzjoni li kanna fl-2016 fuq l-applikazzjoni eh, naħseb illi ħolo eh, strateġija aħjar għal politika ta' nfurzar illi jindirizza u koll iktar oqsa importanti tal-politika Ewropea. Il-Kommissjoni temmen b'mod fundamentali illi dan l-eżerċizzju ta' prioritajiet huwa essenzjali. Anka minħabba eh, ksur illi jista' jikser il-drittijiet taċ ċittadini dan eh, eh, jagħti progress iktar maġġel f'numru ta' oqsma pereżempju fil-qasam ta' l-ambjent. Għalhekk l-ilmenti u l petizzjonijiet huma importanti ħafna fl-ekosistema tal-infurzar eh, tal-liġi Ewropea qabel eh, isiru eh, proċeduri ta' ksur dejjem nqisu alternattivi oħrajn u dejjem jiġu indirizzati meta ma jkunx hemm eh, soluzzjoni oħra. U naħseb biex ikun hemm amministrazzjoni tajba aħna għalhekk ukoll dejjem nispjegaw il-raġunijiet għalfejn jieħdu ċerta deċiżjonijiet. Hemm responsabilità politika u anka għandha l-libertà li teżerċita l funzjoni tagħha skont dak li qalet il-qorti tal-ġustizzja. Tajjeb, għandna lista daqsxejn twila. Is-sur, Sinjura Sawkin. No, you're right, uh, one size doesn't fit all. Il-one size Anzi, dan il-modell illi wieħed ma jaħdimx għal kulħadd naħseb Eh, tendenza hija li l-affarijiet netilquhom għal eh, rati nazzjonali, l-entitajiet nazzjonali, dik kienet il-prassi minn dejjem u naħseb iktar qed tmur għallar kemm ili hawnhekk qed noħolqu iktar eh, problema fuq ċittadini għal xi kultant f'ċertu pajjiżi huwa diffiċli illi tagħmel kawża l-qorti Allura mux tajjeb illi namlu dan. The Commission to be more active and also to take their role, uh, its role as the guard of the uh, commission. So... Il-Kommissjoni il jekk trid vera tkun il-gwardjan ta' trattati Ewropej, ir wol titqisu biktar serjetà. Ħafna drabi eh, isir abbandun. Nejdu ma jista' jsir xejn iktar. Eh, anka f'pajjiżi, pereżempju fid-Danimarka, iċ-ċittadini isom m'għandhomx eh, kontroll, pereżempju fuq liġijiet ambjentali. Eh, l-affarijiet ma jissolvewx b'ħafna diskors sabiħ. anka ħafna lobbies li għandhom il-flejjes biex jagħmlu numru ta' appelli mhux ħa noqgħod insemmihom mod individwali per jiena segwejt eh, każijiet fejn iċ-ċittadini jaqtaw qalbhom. Jekk aħna irridu nerġgħu nagħtu fiduċja fl-Unjoni Ewropea allura l-Kummissjoni importanti illi il-rwol iktar importanti tagħha tqisu biktar serjetà anka jekk toħloq eh, ċerta eh, problemi l xi stati membri. Jiena naħseb illi fit-trattat l-artiklu 265 jagħmilha ċara. Anke aħna nistgħu nieħdu il-Kummissjoni quddiem il-qorti jekk eh, din tfalli fir-reazzjoni tagħha, li din xi ħaġa daqsxejn serja mhux hekk il-lingwaġġ mhux mhux Anzi, huwa serju ħafna. Eh, bħalissa l-one size fits all kien li nabbandunaw kollox fir responsabilità tal-istat membru u ma naħsibx li dan eh, għanna namluħ. Naħseb għanna bżor risposta ħjar u din il-petizzjoni għandha tinżamm miftuħa għaliex hawnhekk għandna kommissjoni ġdida u nittama li konna risposta aktar b'saħħita eh, minn din il-kummissjoni il ġdida Allura trid titqis b'serjetà. Miss Hawkins, Mr. Agus Saliba, please. So first of all, I would like to thank the petitioner for, for this petition. Grazzi ħafna lil petizzjonant għal um, dan għal din il-petizzjoni jiena qabel ħadd dan ir-rwol hawnhekk bħala MP jiena kelli ir-rwol illi nagħmel ġestjoni tal-EU Pilot System. U rajt is-sistema taħdem mill-2008 sa sentejn ilu. Il-petizjonant Iva għandu raġun kompletament. Minna għalija sentejn u nofs ilu kien hemm komunikazzjoni minna naħa tal-Kummissjoni fuq regolamentar komunikazzjoni aħjar li kellha l-idea illi tagħmel eh, bidla f'din il eh, is-sistema minħabba numru ta' elementi illi ma kinux qegħdin jaħdmu mod tajjeb. to the formal procedures, to court procedure, form, letters of formal notices, etc. Dan anka jorbot mal-litri ta' notifika formali hija hija sistema tajba, però rridu naraw li din is-sistema qed taħdem u li taħdem b'mod effiċjenti mingħajr ostakli għaliex inkella l-istati membri jiltaqgħu ma' dan il-proċeduri ta' ksur u din mhix ċajta, mhix xi ħaġa li tista' ma tqis b'serjetà. Din eh, titkun sistema trasparenti għalhekk jiena nipproponi li din il-petizzjoni tinżamm miftuħa, din il-petizzjoni wkoll timbagħat il-Kumitat Juri u nikkomunikaw ukoll mal-Uffiċċju tal-Ombudsman Ewropew fuq din il-kwistjoni. Grazzi. Grazzi lis sur Saliba. Għandi kumment. Eh, wieħed diġanna l-opinjoni tal-ġuri tas-7 ta' Marzu tal-2019. Previous Petitions Committee Chair. So, Mr. Vin Thank you, Chair. You already uh, introduced uh, the fact that we... Grazzi. Inti diġa ġejt li għanna l-opinjoni eh, mill-Komitat Ġuri fuq din il-petizzjoni u għalek u koll nirringrazzja l-petizzjonanti għonek. Iva, l-Komitat Ġuri tkellem fuq il-verdetti tal-Qorti tal-Ġustizzja fejn għandhom xjaqsmu eh, il-dispożizzjonijiet mm, li jistgħu jiskattaw il-proċedura ta' ksur. Il-Kumitat ukoll iqis illi mm, dan qisu qed eh, jitnaqqas il-seta ta' kummissjoni fejn għandhom xaqsmu dawn il-proċeduri ta' ksur. Any EU institution would entail a modification of the EU treaties. From this point of view. Allura mid din il-perspettiva mill-lat legali naħseb li situazzjoni waħda ċara. Jena naqbel mal-kollegi tiegħi illi titjib tal-proċeduri tkun xi ħaġa tajba u xi ħaġa li tintlaqa miċ-ċittadini u naħseb ukoll tista' tikkjarifika s-sitwazzjoni fil-każijiet individwali tal-proċeduri ċittadini, però sfortunatament inħoss li aħna għandna rabta ma' trattati u allura nipproponi li din il-petizzjoni tingħalaq. Mrs. Evi. Grazzi, signor Evi. Grazzi, sorry. Jiena rrit eh, nirringrazzja l-firmatarji ta' din il-petizzjoni tal-li prezentawa għaliex eh, anki fil-ferma tijaj il wol tal-Kummissjoni Ewropea kif definit fit-trattati huwa dik ta' eh, gwardjana tal-trattati u tal-liġi Ewropea u l-applikazzjoni ta' ma wiz spess narawa taġixxi b'mod mhux dejjem imparzjali u anzi ħafna drabi tagħmel kontlarju r-rwol tal-Kummissjoni Ewropea għandu jkun propju ta' eh, operatur imparzjali li taġixxi biss biex tiżgura illi il-dritt tal-Unjoni Ewropea jkun rispettat kullimkien fl-Unjoni Ewropea u permezz dan ukoll id-drittijiet taċ ċittadini illi jemanaw minn dawn il-liġijiet Ewropej sabiex ma jkunx hemm lokal diskriminazzjoni u nevitaw ukoll illi ikun hemm ċittadini tal-ewwel jew it-tieni kategorija fit-territorju Ewropew. Imma kif nafu dawn daw l-affarijiet jiġru u l-każijiet imsemmija fil-petizzjonijiet huma ċari ħafna mijiet ta' eh, ilmenti dwar prekarjat fil-qasam pubbliku fl-Italja. Fil-2019 il-Kommissjoni eh, tat eh, notice formali fil italja mela meta kif jitmessu il-limite il limite tal budget minn stat membru biex il-Kommissjoni taqbes fuqhom u teddidhom illi se tiftaħ proċeduri ta' ksur kontra tagħhom. Ir-riżultat huwa illi tagħti eh, impressjoni ta' Unjoni Ewropea illi edha Eh, tikkontrolla il-finanzi u eh, l-austerità imma ma tajċejn u tal-għajnejja meta d-drittijiet ta' ċittadini ikunu mkasbra. Mela dana qed jiġi ġimgħa wara li dan il-Parlament adotta riżoluzzjoni fuq il-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa, konferenza importanti ħafna li għandha l-ambizzjoni li eh, eh, tiddiżinja l-Ewropa tal-futur u li għandha twassal għal reviżjoni tat trattati. Jiena naħseb fid-dal ta' dan ix-xogħol li jrid isir fil-futur li huwa essenzjali li dan il-Parlament um, jitkellem fuq din il-petizzjoni u li jżid ma jgħid li hemm bżonn ta' kriterji ċari u definiti b'mod tajjeb. Umbagħad il-Kummissjoni Ewropea għandha seta assolut biex tajt tiddeċidi li ma sur jista' jingħata jittieħed azzjoni fuqha għalhekk rridu nakifjaw għal darba l dejjem il-loġika li perikoluża li tagħmel diskriminazzjoni kontra ċittadini li drittijiet tagħhom jinkisru din il-forma ta' ġi tal-Kummissjoni Ewropea b'mod partikolari dak illi eh, il-mod kif aġixxiet il-Kummissjoni Juncker sa issa li fl-aħħar komunikazzjoni fuq das suġġett qalet li l-Kummissjoni samel distinzjoni bejn il-każijiet skont il-valur miżjud illi proċedura ta' ksur tista' twassal u mbagħad tagħlaqhom meta tħoss illi eh, ikun eh, moment politiku propizju. Għalek, il-konvenjenza hija dik politika u mhux l-esperjenza tar-rieda tal-maġġoranza u mhux il-ħarsien integrali ta' drittijiet mingħajr ebda distinzjoni li l-azzjoni tagħha suppost għandha tispira ruħa minna u dritt il jekk tħalli li tmexxija biss il-maġġoranza ma nitkellmux fuq ġustizzja imma l-affarijiet isiru kif ġiġi għalhekk jiena nitlob li l-petizzjoni tinżamm miftuħa sabiex niżguraw li dan is-suġġett ikun parti integrali ta' diskussjonijiet li se jsiru fuq il-rieżami u riforma ta' trattati li tintbat lill kumitat AFCO għaliex m'għandniex opinjoni minn għandhom u għalek tkun ħaġa tajba li nibatu ilhom u tintbatu wkoll flimkien ma nati tad-diskussjoni tal-lum li l kummissjoni ġdida tas Sinjura von der Leyen biex ikonna tweġiba aġġornata. Mrs. Evi, I give my... Grazie, Signora Evi. ħana jieċa jien? ħanżom fil-qosor, long stay here, big experience. Uh, just uh, to, to say that uh, primary... Jien għandi ħafna esperjenza. Il-Istat uh, membru huwa li jrid jimplementa l-liġi Ewropea. il komissjoni għandha il-possibilitajiet il possibilitajiet biex tara fl-istadji bikrin ta' implementazzjoni illi meta, meta ma jkunx hemm implementazzjoni tajba. Jiena kont naħdem fuq eh, l-istrateġija kontra d-diskriminazzjoni tal-Unjoni Ewropea. U din kienet torbot ma' numru ta' direttivi u kien hemm ħafna stati membri illi fallew f'din l-implementazzjoni, però il-Kummissjoni bl-ebda mod ma ridet ma ridet tieħu miżur, ridet tħalli l-ħin għall-implementazzjoni tal-liġi u allura kien vera ċar illi l-implementazzjoni mhux qed isseħħ u kienet qed isseħħ anke b'mod ħażin jekk kienet qed isseħħ. Għalhekk aħna mill-Kummissjoni nixtiequ li tkun iktar attiva. Pereżempju, illum smajna illi numru ta' petizzjonijiet fuq fuq l-annimali, fuq l-annimali domestiċi u l-istess risposta waħda wara l-oħra. Mhix kompetenza tagħna, hija kompetenza tal-Istat Membru. Iva, eh, ma anka n-nuqqas eh, ta' ċerta rida biex ikun hemm ideat ħalli din issir kompetenza tal-Unjoni Ewropea biex forsi nimxu l-qoddim fuq din il-kwistjoni. U dawn in-nies li kienu magħna fil-kumitat kienu diżappuntati għaliex ivvjaġġaw mill-bogħod mill-Litwanja pereżempju u ġew hawnhekk u issa ma jafux jekk ux ħajkun hemm xi forma ta' effett min-naħa tal-petizzjoni tagħhom. Il-proċess eh, biex biex tagħmel petizzjoni bħal din jew anka tagħmel kawża lokali irid ikollok il-flus, irid ikollok avukat, irid ikollok ħafna affarijiet. Per eżempju, l-Justice Scoreboard. F'ċipru, per eżempju, għal rimedju ġili tħu sitt snin. U anke f'pajjiżi oħra s-sitwazzjoni mhux sabiħa. Dak illi xtaqt ngħid jiena. You all are here And uh, I have heard only one proposal to keep this. Jiena smajt proposta waħda biss biex uh, din proposta tinżam miftuħa, s-sura ġus uh, saliba, inti u kol xtaqt li din tibqa miftuħa. ħanatu żewġ minuti għal petizjonant biss jekk titkellem bil-mod Grazzi. Aħna maħniex qed nitkellmu dwar proċeduri ta' ksur għal affarijiet li, li mhumiex importanti. Meta Pier Paolo Volpe ppreżenta il-petizzjoni kien qed jirreferi għal proċeduri ta' ksur li jirrigwardaw problemi strutturali u mhux biss fl-Italja imma fl-Ewropa kollha. Il-31 ta' Marzu tal-2018 il-Parlament u fil-plenarja approva riżoluzzjoni kontra il-prekarjetà tal-relazzjonijiet tax-xogħol. Dik ġaf dik ir-riżoluzzjoni jistieden lill kummissjoni Ewropea biex toqgħod iktar attenta dwar kif qed jiġi applikat id-dritt tal-Unjoni Ewropea. Dik ir-riżoluzzjoni Eh, ħarġet propju minn hawnhekk mill-Kumitat tal-Petizzjonijiet għaliex għaliex intom il-qajtu il-petizzjonanti u rnexxielkom bħala kumitat illi um, ehm, tikkonviġu l-Parlament joħroġ b'riżoluzzjoni li għall-Italja imma naħseb għal aktar stati membri kienet importanti ħafna u fl-Italja xar wara waslet għal riforma strutturali tad disċiplina tal kuntratti għal żmien prestabilit. Għalhekk ir-rwol tal-Kummissjoni huwa importanti ħafna u ma jistax il-Kummissjoni ma tistax tiġi sostitwita mill-Parlament jew mill-rapporti li jagħmlu l-petizzjonanti. Ħantikom eżempju wieħed, wieħed biss biex inwieġeb il-talba li tinala il-petizzjoni fil-28 ta' novembru tal-sena li għaddiet, jiġifieri xarejn ilu, inqas minn xarejn ilu. Fil-qorti tal-ġustizzja kien hemm diskussjoni fuq każ importanti fuq l-istat legali tal maġistrati onorarji kienet toħroċ minn dan il-kontest il-problema, intom ġiġbitu l-attenzjoni għalija, intom fil-plenarja tlabtu għal dik il-rizoluzzjoni u dik il-situazzjoni tannu nuqqas ta' ħarsien ta' parti kbira tal-maġistrati Italja li ma kellonx protezzjoni ġiet inkluża fil-rizoluzzjoni. Mela, l-imħallef tal-appell dak dakinar ippropona illi jittieħdu passi anke kontra l-Kummissjoni Ewropea u talab il-Qorti tal-Ġustizzja jekk l-istess imħallef nazzjonali jieħu azzjoni għal kumpens ta' danni fl-Italja u l-imħallef nazzjonali għal nuqqas ta' konformità mad direttiva u ta' trattati mill-Kummissjoni Ewropea. Jekk aħna nagħlqu l-petizzjoni fisser illi inkun qed inħallu dan il-vojt għax dejjem se jkun hemm xi ħadd li jilmenta dwar il-fatt li l-Kummissjoni Ewropea alla volja qalet il-proċedura tal-ksur, alla volja rat li hemm nuqqas strutturali, xorta waħda mhix qed tieħu pożizzjoni għamlet dan bil-maġistrati onorari, għamlet dan bil-xogħol prekarju fil-qasam pubbliku. Issa intom għandkom is-setta li tiżguraw li da merġa xieġri u li l-Kummissjoni terġa' tibda eh, tikkontrolla u tara kif qed jiġu applikati it-trattati u anke jekk ikun hemm bżonn tipproponi li jiġu emendati it-trattati. Thank you, Mr. De Michele. And uh, now we have to Grazzi, mela issa ħan ikkonkludu, deċiżjoni. Petizzjoni tinżamm miftuħa. And see what happens then, how the commission will, will be. Mbagħad. Naraw x'tagħmel il-Kummissjoni biex tkun iktar attiva fl-implementazzjoni tal-Istati Membri. Signor Evi, nistaw nibatu dan ukoll l afko għall-opinjoni. Però għanna l-opinjoni tal-juri. Afko, xtaħsbu kollegi. Skur Vince, Skur Saliba, Iva, Iva. The, petition. Thank you very much. So we have a... Grazie ħafna, spiċċajna l-agenda